Right, welcome everybody. Meħbal kulħadd mill-lider il-kollegi edin igawdu xikla tal milit jew xaħġek. L-ewwel nett nistgħu nadottaw l agenda ma jider li għawħat kontra. Għandi ħafna s-nħabrilkom, tistaw t tiċċekkawhom fuq il web stream u koll. Kif għalilkom il-segretarjat il-laqa għada, il-laqa ta' tlieta ħatkun FSP 3G2, ġifiri fej konna se nkunu l-lum wara nofsinhar, però ċalquna hawnhekk minħabba dialogu monetarju. Il-membri ġentilment eh, għandhom jietu l-karti tagħhom tal-lum magħhom għaliex uh, tridu ġibhom għada laqa straordinarja ikon AFCO. There's an extraordinary Econ AFCO meeting. Laqa straordinarja ikon AFCO fl-20 ta' Deċembru ġifiri għadda mis-6 nofsa 8 wara l tal-komitat l-unika ħin li stajna fih namlu laqa konġunta ta' żewġ komitati. Daw kienu l-aħbarijiet minn naħa tal-ċer Jean Paul. Iva, saċ nitpreċiża punt. Qed nitkellmu fuq is-sitta sa tminja għal għada u xek. Jew sal-10. Għadak xaqsam mill għabaj jkun afku. Mis-sitta u nofs sa 8 il-laqa ta' għada. Ġifiri wara li nispiċċaw il-laqa tal-ikun. Mbagħad nittamaw li nispiċċaw fit-8 ta' filgħaxija. U dan f-6Q2 kamra differenti minn fejn se jkollna laqa għalikon, għal daqsan se jkollna bżon niġru minn ASP 3G2 sa 6Q2 sabiex naslu fil-ħin. Għatmarnex il-nix nipperfezzjonaw il-teleporting u żgur nibdew tar tal-daqstant. Kopja tal-abosta trattaġġa tqassam lill membri kollha tal-ikon. Bek se nistaw nistgħu niddiskutuh laqa se tkun trasmessa b'mod dirett kif passoltu fil-laqa annwali tal icb ta' nhar it-tnejn 12 ta' Diċembru diskutejna mal-President tal icb Sur Draghi u l-Bord tal icb f'atmosfera miftuħa tkellimna dwar ir-rwol tagħhom u l-opinjoni tagħhom fuq il-kriżi fid-dejn sovran u d-deċiżjonijiet li ttieħdu fil-Kunsill Ewropew tad-9 ta' Diċembru mbagħad iffokajna wkoll fuq il-kwistjonijiet marbuta mal-stabilità finanzjarja. kol, iktar tard illum se jkollna diskussjoni ma' Sur Draghi fuq SIPA, nittama li nħabbar xi ħaġa għada sabiex nikonsultaw miġdet il-komitatu l-regola 73 ġalla darba nirċivu konferma minn koreper illi votaw fuq il-test. Imbat, fuq il-trialogu fuq il-derivativi, raba trialogu eh, għamen nifet 12 ta' Deċembru u l-ħames wieħed propju dal-ħodu. Nkisa progress, pera temx kwistjonijiet pendenti u għatne nippjanaw it-trialogu li jmiss għat-23 ta' Deċembru. Nissospetta li mm, din il-laqat koll namlu għatajt fil-għodu jew kmini fil axin U dal punt li ta' Sistema Ewropea tal-Kontijiet Nazzjonali u Reġjonali fl-Unjoni Ewropea fejn jiena rapporter fisem il-Komitat l-abbozza rapport nħareġ Kif diġaħat fl-ewel skambju ta' opinjoniet ix-xar li għadda, il-regolament jistabilixxi regoli għal pubblikazzjoni ta' informazzjoni essenzjali fl-Unjoni Ewropea fil-prattika. Il-proposta tal kommissjoni hija reviżjoni estensiva tas sistema Ewropea ta' kontijiet nazzjonali u reġjonali magħrufa bħala ISA minbnija fuq l-aħħar reviżjoni tas sistema ta' ġuż maquda ta' kontijiet nazzjonali allura pala l-SNA e adottata fl-2008. Il-punti li provajt inkopri fil-rapport huma l-ewennet li l-Istati membri ħafna drabi jindikaw tħassib dwar piżit amministrativi xi kultant jużaw dan pala raġuni għalfejn jitolbu deroga. ħaġa li jissuġġerejt kien li fil-ġejjini ħarsu lejn metodi awtomatiċi ta' ġbir ta' data, mħafna data fuq l-istatistika li tista' tiġi minn affarijiet bħal eh, kajt tal-realtà, il-cash registers tal-supermarkets, ecc. ecc. Rdu nisfruttaw dawn din l-odda sabiex niġbru l-informazzjoni u kolat li data provduta għandha tkun dettaljata kemm jista' jkun sabiex niżguraw trasparenza massima, speċjalment fid-dawl ta' brabta ma' settur privat u li dan għandu jkun għandu jisibru minn zammu l-udent u dim eh, għajnejna ikun meħtieġ u koll li natu stampa aktar ċara anka mill perspettiva ambientali, perspettivi domestiċi u settur pubbliku. Dan naf li interessa uħut mi shadow reporters u jina xtaqtu konni limita derogi u wkoll nabtu maħħom limitu ta' żmien. Raġuni l għala tenata deroga minħabba noqqas resources, ta' membri jistaw jiddeċidu li għal dejjem ma jkollokx bżet rizorsi għal korpi ta' statistika għal daqstat ma nazbux li dan ma punt li għandu jibqa' miftuħ insejħu l-Kummissjoni sabiex jabbozza mill-ġdid program ta' trasmissjoni ta' data, program kif ippreżentat fan-NSB joħloq konfużjoni u ma jippermettix tejjim sħiħ tal-kontenut, frekwenza u skadenzi marbuta mal-istatistika illi għandhom jippubblikaw l-Istati membri u dawn huwa konformi ma' direzzjoni li mixi fiha l-Kunsill u kol jitlob eh, rapportaċ mill kommissjoni li l-Parlament Ewropew kull sentejn u kol jipermetti rekwizita dal-Komitat u eżaminar iktar twil għal għati delegati t minħob minn flok xarejn. U kol biddilt il-kriterju ta' 50% fil-settur fil-kontijiet tal-settur pubbliku issa qed l kriterju 100% skont il-kriterju ta' 50% dan ifisser li l-kumpaniji li huma tal-gvern f'kull level kemm ċentrali u lokali jiġu reġistrati fis-settur governattiv jekk il-beħ ma jkoprux ħafna nofs spejjeż. Għal daqstant, kumpanija jew intrapriża ta' trasport lokali tirċievi biss 50% tal-ispejjeż mill-beħ tal-biljetti u ma jidix klassifikat fil-settur privat u sibt li eh, dan jirrifletti jis situazzjoni reali. Kompanija li ma tkoprix 100% tal-ispejs fil-beħ fi żmien medju mhux qed xib b'mod simili għal massimizzazzjoni tal-prodotti f'intrapriża privata għal daqsant m'għandniex nikklassifikawh fis-settur privat. Soluzzjoni għal dekustjoni kwistjoni tista' toħroġ mill-tibdil metodoloġiku li jestendi l-parametri tal-Gvern Ġenerali billi ninkludu l-intraprizi pubbliċi kollha fil-settur pubbliku. U għal daqstan ta' n-eliminaw il-kriterju ta' 50% u nżitu 100% u bekk kollox ikun inkluż. U kol tistaw taraw illi qed inressa emendi is-suġġeriti mill icb inkludejt is-suġġerimenti kollha, l-elementi kollha tagħhom u kolla anka l-ġustifikazzjonijiet għaliex naħsbu li huwa tajjeb li niddiskutu dawn fil-forum f'termini wiesa jiena naqbel magħhom u nittama li nisma li shadow reporters u membri oħrajn jagħtu l-opinjoni tagħhom fuq l-emendi li ressaqt u dawk li inkludejt fi sem li sibi. għanna rappresentant tal-Komissjoni xe jitkellem, imman di kol mm, il-Shadows Theodore, tixtieq intervjeni jekk Thank you, uh, Mutsu. Grazzi, Signora President. L-għanet grazzi tal-isforzi l-investajt dan il-rapport tajjeb ngħidu il-Kummissjoni Ewropea u l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea tinkludi ktar minn elf paġna. Jiena eżaminajt l-emendi illi ressaqtu u nemmen illi nistgħu nappoġġaw il-maġġoranza ta' dawn l-emendi aħna naqblu mal-kommenti tijak dwar derogi naqblu li dawn għandhom ikunu temporanji biss u għandhom jiġu riveduti. Aħna nemnu illi il-rapport li għanna li l-Komissjoni Ewropea għandha tipprovdi li l-Parlament Ewropew kol sentejn fisser li se jkun rapport ta' wis frekwenti ta' jkonna periodu ta' tliet snin fil-kwalità tal-kontijiet Dan ikun simili għal perjodi oħrajn ta' rapportaċ li għandha l komissjoni ma qed nagħmel referenza għal emenda numru 11. Issa dwar regola ta' 50% fuq il-kuplu tal-ispejjeż li għabbażi ta' dan intrapriża pubblika hija konsidrata bħala parti mis-settur privat jew le, hawnhekk ħankun onest magħkom. Ma tantx iffokajt fuq din proposta, ma dan ukoll hemm bżonn neżamina mod ulterjuri din kwistjoni u naraw għalfejn il-Kummissjoni Ewropea deċidiet illi tipproponi dir-regola ta' 50 fil-mija u għalfejn huwa meħtieġ illi ngħaddu għal regola ta' 100%. Per eżempju, ħafna kumpaniji privati illi jirċievu sussidji ħat tal-gvern hawnhekk għadif moħħi kumpaniji tal-ilma, ta' trasport. U uh, l-ura jagħtu servizz illi qed jiġi mħallas imma dan ma jkoprix 100% l-ispejs ta' dawn l-intrapriżi. Issa, fuq emenda numru 19 illi qed ngħidu li għandna neħwa dan huwa suġġerit ukoll mill-Bank Ċentrali Ewropew rridu dan id-dilemenda rridu niddiskutewha fih dan il-grupp tagħna. Però ma naħsibx li hawnhekk għandna xi problemi serji, rridu però naraw il-kollegi tagħna mill-grupp tagħna x'għandhom xi jgħidu fuq din l-emenda numru 19. Mill-li nista nifhem mill-informazzjoni li rċevejt, informazzjoni ġejja mill-pajis li l-iktar naf jien jider illi ċertu diskussjonijiet dwar l-skadenzi għaliex l-annessi jinkludu kull tip ta' skadenza u għatem nuqqas ta' armonizzazzjoni bejn l-istati membri smajt li se jkun konsultazzjonijiet, jekk fim tajjeb rappreżentanti tal-Eurostat se jżuru l-istati membri li provaw jaraw għalfejn. Xi stati membri jissuġġerew skadenzi li huma differenti minn dawk suġġeriti mill-annes tal-li jisib kol għal darboħra parti dan qed nitkellmu fuq dokument. Twil ħafna Imma naħseb il-rapporter għamlet bieċa xogħol tajba, grazzi. Grazzi ħafna. Mm, Jidher li kejtu xtiq titkellem, Filip inħat titkellem ukoll. Filip, mela, jek joġbok. Min tridu, kej ma mela l-ewel, li titkellem fi sem Viki xek. Iva, nitkellem fi sem Viki u għal daqstant ħana qrest għalija li ħajiet. Sfortunatament ma s-tiċ kun għawna għek, kellum Xtaqt ringrazzja l-rapporter għax xogħol siwi tagħha u taqbel ma' rapporter li ċittadini għandhom bżonn informazzjoni valida dan ma kienx il-każ ċertu stati membri fil-passat u kontribwixxa għas-sitwazzjoni preżenti. Hekk kif il koll nafu xi kultant hija ħaġa li t-implementa l-liġijiet fuq l-istati membri jew eh, li kunem hemm eh, implementazzjoni reali, Stati membri ma jistuqrux jizidu space burokratiċi sa' kemm ikunx ċerti l-informazzjoni twassal valur miżjud fikki konċa li jem tħassib mill-istati membri fuq kif me l propost inklużi dawk li fuq mill resqet emendi fuq rapporter grazzi si sibi ser jaħdmu. Però dik għandha fiduċa il konsill il-Parlament, li sibi jkun valut faħamilha ħal sibu triq. Sabiex nimxu l-qoddim Filip Iva li matnet. Għaw numru ta' emendi li rassaqtin, tuni jina napoġom xarin. Fu trasparenza un il-provdu informazzjoni utli għal ċittadini u partit interessati ma punti li nappoġġa u kol jġobni l-fat il-li sħat fuq il-ħtieġa illi nirreġistraw spejjeż ta' riċerka li ma jaqgħux iktar taħt spejjeż stupidi iktar. Ukoll fuq emendi 36 fejn titkellmu dwar il-ħtieġa li jsiru studi metodoloġiċi ulterjuri l-idea ta' GDP u l-lin minnu tafu dan kemm importanti għalina għaliex inti tikseb dak li tkejjel u tkejjel dak li adattat. Rridu forsi nsaħħu l-lingwaġġ fuq dawn l-aspetti, imma apparti dan aħna sodisfatti ħafna bl-emendi tiegħek. Okay, anybody else wanting? Għaw iktar interventi? Is-sur xikluna jinsab fla oħra, għal daqstant ma jistax ikun hawnhekk niprezumi li ħaj informani fuq l-opinjonijiet tiegħu jekk ma jkunx jistena għatmana. Forsi indurissa issa rappresentant tal komissjoni Sur Nordland, direttur mill-Eurostat. Thank you very much. Grazie ħafna, Signora President. Aħna grazzi għall-appoġġ tal-Komitat fuq din il-liġi kemm għal dak li xaqsam is-sustanza kif ukoll kif juri la bozz tar rapport li bdejna anka għal dak li sam timing li qed tippjanaw għaliex dan huwa eh, jimxi jitfejt mal ħtieġa li nimplementaw dawn l-standards fi stati membri propju fi snin li ġejjin. Ċat nistaq tliet punti dwar is-sustanza tar-rapport, l-ewwel punt, aħna naqblu perfettament kif forsi tistaw timmaġinaw ma ħtieġa illi nilimitaw il-numru ta' derogi li jingħataw lill istati membri ta' din il-liġi. U għacċar li fil-moment meta natu wis derogi il-valur għandu xaqsam statistika li tista' tipparaguna jiddeterjera minnu fih, għal daqstant fil-proposta tagħna il-limitajna il-każijiet fejn naċċettaw derogi għal każijiet meta il-situazzjoni ta' tal-istat membru tfisser adattament radikali tal-sistema ta' statistika. Għanna nishtiq nżommu ma dal-prinċipju mux niftħu l-bib għal situazzjoni oħrajn bħal problemi metodoloġiċi jew problemi ta' din ix-xorta. Naħsbu illi dan mandux di bażi valida għal derogi. It-tieni punt pod illi inti u oħrajn eh, għajimtu il-kwistjoni ta' delinjazzjoni ta' attività marbuta ma' suq dik li mhix marbuta ma' suq. Fil-waqt li aħna nappoġġaw il-validità tal-argument favur it-tibdim mija fil-mija naħseb illi din hija kwistjoni sensittiva l-aħħar. Fejn stati membri se jkollhom ċertu opinjonijiet dwar dan fid-diskussjonijiet illi se jsegwu. U t-tilet punt fuq uh, aspetti istituzzjonali fl abbozza rapport inklużi dawk illi ma marbuta ma' konsultazzjoni formali ta' bej li sebi u eh, mill-li sebi fuq għati delegati nittamaw li l-rizultat taħħari li kull xaħġa konformi mal ftejm istituzzjonali kif eh, ġimiftem fuq livell orizzontali. Għana għanna xogħol eccellenti ma' li fix-xogħol ta' kuljum ma dana kollu nittamaw illi ikonna soluzzjonijiet illi ma jitolbux wis burokrazija meta lan ta' atti delegati u li nreġixxu b'mod flessibbli għat-tibdil ta' madwarna u bekk niblu liġi skont kif meħtieġ jiena grat però għal dak li un u nittama illi dan wasal konklużjoni pożittiva. Thank you very much. And... Grazzi ħafna u kolli ningrazzja wkoll kolli shadow Reporters illi attendew għal xi ftit mill-laqat u aħna kellna skambju ta' opinjonijiet qabel ma jiena kelli l-opportunità li nippreżenta r-rapporti jiena nixtieq nirġa' nikkummenta fuq din il-kwistjoni ta' 100% u 50%. Jiena stess ma tantx kien toġobni l-idea jekk għandi xi tkun daqshekk binarja, ġifiri li kon dil 50% jew ikollna kollox jew xejn u jiena xtaqt li verament nirrappreżenta dan l-element li fil-fatt aħna qegħdin ngħidu li din verament hija tal-settur pubbliku ġifieri jekk aħna nistgħux nagħmlu dan b'mod differenti jew kellha verament nużaw il-100 fil-mija ma nafx eżattament, però 50% naħseb illi stajna nitilfu ċertu affarijiet u Theodor kifet tinti hemm ħafna minn dawn il-kumpaniji fejn hemm ħafna flus tal-istat li huma involuti u jekk aħna m'aħniex qegħdin nieħdu rekord u dawn il-flejjes aħna żgur li eh, nkunu qegħdin nitilfu xi ħaġa għal din raġuni importanti li nindirizzaw dan il-punt. Issa dwar l-ispejjeż ta' xi ftit mill-proposti tal-Bank Ċentrali Ewropew aħna nafu dwar dan u għalhekk aħna poġġejnihom għad-diskussjoni fuq l-agenda tagħna maħabba li aħna naħsbu li verament irridu nisimgħu eh, u nanalizzaw daqsxejn analiżi tal-benefiċċji li nistgħu nieħdu għall-ispejjeż li qed jintefqu cost benefit analysis. U eh, jiena qed tilkom li naċċetta l-tieġa li hemm bżonn ta' statistika aktar preċiża minħabba ċ-ċirkustanzi li nsabu fihom u aħna nixtiequ li nippoġġaw il-Bank Ċentrali Ewropew jekk aħna nistgħu nuru li xi ftit minn dawn it-talbiet verament ħajwaslu għal spejjeż disproporzjonati. U Jekk dan ikun il-każ aħna lesti nimriblu bluġer affarijiet u l-lingwaġġ li jiena użajt dwar il-konsultazzjoni mal-Bank Ċentrali Ewropew provajt nuża xi ħaġa li kienet xi ħaġa li taqbel mal-ftehim interistituzzjonali tal-Unjoni Ewropea iżda għamilt ċara illi minħabba li dwar l-istatistika hemm użu kbir taħħom mill-Bank Ċentrali Ewropew forsi jkun tajjeb li huma jagħtu xi kontribut speċjali f'dan il-kuntest u naħseb li nista' nsib lingwaġġ li jista' jissodisfana f'dan il-kuntest. Ma naħsibx li nista' ngħid iktar minn dan li qed l-iskadenza hija sabiex tibgħatu l-kummenti tagħkom huma 18 ta' jannar f'nofsinhar u aħna ħaniddiskutu dawn l-emendi fl-20 ta' Marzu Umbat niddiskutu għom unaddu għal-vot fil-plenarja ta' Mejju. Nirringrazzjakom issa punt li jmiss fuq l-agenda tagħna għandna bżonn il-preżenza ta' Sinjura Lilling u i għada mixmana għalbek. Edha barra, tistgħu tajtu bla kieġobkom. għadġilna naqra, għedina xar minuti qabel il-ħin. Astrid, għadġilna daqxejn, dak kollox. I'm just checking, Ollie's here, uh, Philip's here. Għal-jawjat, Ivo għadu muxaw ma Filip jgħatawnek. So this is, we're on to agenda point four, Issa din fuq punt eh, fuq l-agenda numru 4 li huwa dwar tassazzjoni fuq prodotti ta' enerġija u elettriku u li tirriforma l-istruttura tal-komunità dan huwa fil-fatt ġabra, din hija ġabra ta' MND. Draft person hija estrit u meta meta lest, meta tkun lesta, naturalment tista' tibda, però naf illi inti titpoġġu tista' tilja daqsxejn qegħdin daqsxejn qabel. Iż-żmien u nista' ngħidilkom jien minn tiegħi li kien hemm il-membri li resqu 219 il-emenda, ġifieri kienu attivi ħafna fil-fatt. Opinion giving committees. Yes, five opinion giving committees. Kien hemm ħames kumitati li resqu l-opinjonijiet, ġifiri għandna ħafna Eh, affarijiet jiridu rridu Estrit Estrid meta tkun l-esta tista' tibda. Daqt esta Oui, merci, Madame la Présidente, de mes excuses. Grazie ħafna, Signora President. Skużani li wasal daqxej tard, iżda għalulli ħanibdew il-punt tiegħi fl-erba' naqsin kwart. Iżda ma importax, anzi aħjarek. Iva, dwar il-punt numru tlieta. Nista' nkompli? Ah. Tippermetti, Signor President? Ħajer tisimgħu l originali mela? Jekk hemm xi interferenza fl-interpretazzjoni. Hemm żewġ lingwi differenti li ħerġin meċċan il numru tlieta, daqsxejn stramba l-biċċa. <laughs> li nkompli tajt is-Signor Luni. Tajjeb, ħafna. Signor President, eżis kollegi, jiena nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha illi kienu ġentili biżjed biex irresqu emendi għal abbozz tar-rapport tiegħi. Kien hemm total ta' 218 il-emenda. Jiena ħsibt, anzi stennejt li kun hemm xi elf emenda. U jiena nixtieq li negozja mal-kollegi ħalli bekk flimkien nkunu nistgħu nirresqu ir-rapport format illi nistgħu naqblu dwaru. Però naf li mhux ħajkun faċli, allura naħseb li aħjar naqbad u nibda mill-ewwel u ngħaddi sabiex naqsam l-emendi Ta' suġġetti differenti ħalli dibattitu nagħmlu daqsxejn iktar faċli. L-ewwel hemm proposta li aħna ma naċċettawx dan it-test assolutament. Din hija proposta li hija appoġġata minn kollega li PP anke mill-Partit Soċjalista. Jidher daqsxejn eh, stramp illi hemm daqshekk oġġezzjoni għal proposta tal-Kummissjoni kemm fil-Kunsil kif ukoll fil fihdan ċertu gruppi hawnhekk. Jiena nista' nifhem x'nu għal raġunamentu daw il-kollegi, però l-mistoqsija tiegħi hija huwa verament ir-wol u dmir tagħna li meta l-Parlament ikun ikkonsultat li jaqbad u jirrifjuta proposta kompletament. Jiena daqsxejn xettika fuq eh, din l-alternattivi. Nipreferi li kieku minn flok nresqu proposti speċifiċi li l-Kunsell jista' jsegwi. Minn flok ma naqbdu ngħidu le u nieqfu hemmhekk. Jiena naħseb illi bekk aħna maħniex ħammexxu diskussjoni il-qoddim. Sakemm naturalment ma jkollniex il-maġġoranza tal-kollegi illi ikunu favur il- proposta ta' Goebbels u Langen u jekk dak ukoll il-każ naturalment aħna jkollna naċċettaw din il-proposta, mela dik kienet l-ewwel emenda. It-tieni ħaġa l-kollegi Pollakki xtaqu illi t-taxxa tas CO2 tkun xi ħaġa illi mhijiex mandatorja għal kull stat membru u ma jafu illi l-Kummissjoni tixtieq illi tagħti l-opportunità lill istati membri l-ġodda perjodu zejjed sabiex jintroduċu din it-taxxa. Jekk ikun hemm xi ħadd illi jixtieq jagħmel iktar minn hekk aħna nistgħu nagħmlu s-sistema kollha li mhijiex mandatorja. Il-kollegi Pollakki jaħsbu li aħna nagħmlu dan u minkejja l-fatt li jiena nifhem ir-raġunament tagħhom għadni ma ddeċidejtx, però daqsxejn xettika li s-sistema kollha issir daqxejn eh, ma tkun tibqax mandatorja. Maħabba li din naħseb li tista' toħloq bosta ostakli u xkil fis-suq internu naħseb li diġà għandna bosta eh, xkil, għandna xkil biżejt fil-fatt fis-suq internu tista' twassal għal bosta zbilanċ fl-Unjoni Ewropea jekk aħna nażlu illi nimplementaw din eh, l-alternativa. Jekk din it-taxxa taħsbu li hija tajba, ejja nintroduċuha kullimkien brata li l-istati membri jistgħu iħallsu jista' jkun hemm ċertu ukoll skadenzi dwar l-implementazzjoni ta' din it-taxxa jiena ukoll edha insaqsi din l-mistoqsija iżda hija fidejkom sabiex taraw eżattament x'taħsbu. Jiena naħseb li l-ewwel element huwa l-element ta' proporzjonalità u qed għost li kellem numru kbir ta' kollegi li u emendi li fil fat qegħdin jippruvaw jilqu l-istess għanijiet li jiena t-niprofa nilħaq. Jiena naħseb illi xiftit minn daw l-affarijiet li kienu proposti jistaw kollom ehm, effetti fuq eh, per eżempju il-prezzijiet ta' diesel u jista' jkollhom impatt fuq eh, l-inflazzjoni ukoll. Minħabba illi aħna konna qegħdin nanalizzaw dan kollu matul dan iż-żmien fil-fatt aħna nistgħu naraw li l-kriżi ekonomika marret iktar lura, ċirkustanzi qed isiru dejjem u dan jikkonferma li aħna Eh, kanna raġun meta ma qbilniex mal-opinjoni tal-Kummissjoni dwar dan kollu, però il-Partit tas Soċjalisti nistgħu naraw li huma ma tantx jaqblu dwar dan, aħna nistgħu naraw li għandna l-Partit tas Soċjalisti li huwa partit kbir, hemm bosta opinjoni differenti u kien hemm min qali li kien li PP li kellu ħafna dijad differenti, sta il-Partit eh, Soċjalista jixtieq illi id-data tal-implementazzjoni tkun l-2000 is-sena 2028 mux is-sena 2023. U dan juri illi kulħadd jaf kemm hija importanti il-proporzjonalità illi ma tistax laqqas tagħmel dannu għall-industrija tal-karozzi. Għal din raġuni jiena nippreferi li nżommu mal-proposta oriġinali tiegħi minkejja li nixtieq nkun naf xieħsbu l-maġġoranza tal-kollegi dwar dan. Ir-raba punt, u naħseb li dan huwa punt marbut ma' dan li għadni kemet, l-indexation awtomatika hija xi ħaġa illi kulħadd fil-kumitat tagħna jappoġġa. Jiena naħseb li għandhom raġun minħabba li l-indexing awtomatiku min-naħa tal-Kummissjoni hija xi ħaġa illi ħadd ma jappoġġa. Kien hemm min jixtieq imur iktar lilin minn dan u kien hemm min għalu ukoll li l d-deċi għandu b b'mod unanimu, però mingħajr ma jkollna proposta ma nistawx niddeċidu xejn il-mod ta' kif aħna fassana l-affarijiet ma jistax jippermetti li aħna nimxu b'din il-proċedura. Il-ħames grupp temendi huma eċċezzjonijiet li Eh, huma proposti għal oqsma ġodda. Kien hemm ħafna kollegi li kienu qegħdin jitolbu illi l-esklużjoni ta' trasport blajru u trasport maritmu ikun eskluż kien hemm min jishti li dawn iż-żewġ setturi jiddaħlu fil-kamp ta' applikazzjoni tad direttiva u kien hemm min jixtiequ li jkun xi ħaġa volontarja li fil-fatt indaħlu dawn iż-żewġ setturi fil-kamp ta' applikazzjoni ta' direttiva. U jiena nixtieq li issa nsaqsil il-Kummissjoni u rappreżentanti tal-Kummissjoni sabiex jagħtuna tweġiba ċara. Jiena diġà tkellimt ma' rappreżentant tal-Kummissjoni u jiena milli fimt naf li fatt li jekk aħna niddeċidu li ninkludu s-setturi maritmi u ta' trasport blajru hija impossibbli minħabba l-Konvenzjoni Internazzjonali li l-Unjoni Ewropea hija firmatarja ta' din konvenzjoni. Għaluli li fuq eh, Eh, mill-perspettiva legali mhijiex possibbli għat-trasport bl-ajru, però jista' jkun li possibbli fuq livell politiku għat-trasport maritmu l-introduċu din it-taxxa. Ma kien hemm kollegi li għalunna eżattament l-oppost u tkellmu fuq l-evalwazzjoni tal-impatt li l-Kummissjoni għandha tagħmel fuq bażi regolari u li aħna rridu naraw jekk mm, kwistjoni għadix miftuħa jew le. Issa qabel ma nħarsu lejda mill-perspettiva eh, politika naħseb li l-ewwel u qabel kollox għandna jkollna opinjoni legali. U l-Kummissjoni għandha wkoll tqis il-pożizzjoni tagħna ħalli bekk aħna niċċaraw il-kwistjoni kemm jista' jkun. Suġġett ta' natura simili huwa l esklusjoni għall użu ta' diesel għal anijiet kummerċjali. Dina xi ħaġa li diġà teżisti bħalissa għal numru żgħir ta' stati membri. Il-proposta tal-Kummissjoni hija illi dan għandu jitneħħa. Numru kbir ta' MND jixtiequ illi din l-esklużjoni tinżam u fil-fatt jiena minħabba li nixtieq li jkunu konsistenti, nixtieq illi aħna jkollna l-inħarsu l-prinċipju ewlieni li huwa l-prinċipju ta' proporzjonalità. Jekk aħna ma jkollniex prinċipju ta' proporzjonalità imħares u ma jkollniex limiti minimi, naħseb illi l-kwistjoni ta' l-inklużjoni fil-fatt speċjalment meta aħna qegħdin nirreferu għal trasport kummerċjali ma jibqax daqshekk importanti f'dan il-kuntest. Fl-istess naħseb li dan il-punt irridu niddiskutuh ukoll U punti ieħor huwa dwar non-fossil fuels u l-enerġija li t-ġeddet din dan għat tret punt taħt il-kategorija tal-esklusjonijiet. Jekk aħna għanniex ninkludu kull tip ta' eh, enerġija u elettriku b'mod reċiproku bl-istess mod aħna konna qegħdin fil-fatt inħarsu lejla mont ta' emissjonijiet ta' CO2 tal-kontenut tal-enerġija elettriku u nixtiequ illi naraw jekk aħna nistgħux nagħmlu trattament differenzjat. U aħna nixtiequ naraw ukoll li l-gas likwidu u eh, aħna diġà fil-fatt proponejna um, trattament differenti. Kien hemm xi kollegi li xtaqu illi immorru iktar lilin u kien hemm ukoll kwistjoni tal-fuel tal-biomassa. Kien hemm ukoll bosta affarijiet illi il-kollegi diġà tkellmu dwarhom u aħna nixtiequ illi fil-fatt nisimgħu l-opinjonijiet differenti u naħseb illi rridu nsibu xi ħaġa illi tkun konsistenti minn dan kollu minħabba li direttiva titkellem dwar illi eh, aħna rridu nittrattaw tipi differenti ta' enerġija bl-istess mod. U aħna nixtiequ li nippruvaw għalmenu nilqu dan il-għan minkejja illi ħan naslu għal ċertu situazzjoni fejn rridu nintroduċu ċertu restrizzjonijiet. Ir-raba kategorija ta' eċċezzjonijiet hija l-akwakultura, l-agrikoltura, l-forestrija. U il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni għandha fija bosta emendi u bħali jaqblu ma din l-idea minħabba però l oħra għanna il-shadow rapporter tal-partit soċjalista li jixtieq kondizjoni toħra, Sur Lamberts mill-partit tal-ħodor jixtieq li setturi kollha tal-ekonomija jkunu trattati bl-istess mod u għadar boħra u għek ħajkonna nisimaw ħalli naraw eżattament ma l-opinjonijiet tal-Kumitat Agrikolu. L-aħħar eċċezzjoni li kienet mitluba f'dawn l-emendi hija ta' tisħin ta' djar u kif aħna ħaniħdu ħsib dan is-suġġett kien hemm numru kbir ta' kollegi li fil-fatt resqu bosta emendi dwar dan u jixtiequ illi aħna neskludu dan l-element. U l-idea tkun illi fil-fat id-djar illi huma l-iktar fil-bson ħajkollhom xi tip ta' distribuzzjoni mill-ġdid jiena minix kontra dan sakemm ma jkunx hemm burokrazija żejda. Aħna ma nistawx fil-fatt naraw li konna mekkanizmi ta' distribuzzjoni komplessi ħafna li rridu nerġgħu nivvintahom il-ġdid minħabba li aħna nixtiequ li jkollna prezzijiet veri li jirfrettu r-realtà u jiena fil-fatt nixtieq inħeġġeġ il-kollegi sabiex tippruvaw konvoġuni favur dan il-punt, iżda ma nawx. Lissa dwar il-grupp prinċipali tal-emendi nixtieq li nisma' il-kummenti tal-kollegi dwar l-emendi. U naturalment jekk intom ressaqtu emenda dajn dajma jfissirx li intom edin fil-maġġoranza minkejja li intom fil-maġġoranza fil-grupp politiku ta' jiena nixtieq inkun naf eżattament minn huma dawk li jixtieq imorru lil minn dak li l-Kummissjoni waslet sabiex tgħidu min jixtieq inaqqa. Jiena naħseb illi fil-abbozz tar-rapport tiegħi eh, da x'imkien fin-nofs bejn dawn iż-żewġ pożizzjonijiet. innegozjati ħajkomplu anka fix-xahar ta' Jannar bejni bejn ix-shadow rapporters u dawk refs refsqu l-emendi u ninsab ċerta illi l-Kumitat ħal jista' jagħmel l-aħjar għażla favur l-ekonomija Ewropea. Jiena nixtieq ukoll li nkolli xi ftit tweġibiet fuq il-kwistjoni tal-enerġija nukleari. Il-partit eh, tal-ħodor jixtiequ li inkluduha din m'hemm l-ebda problema li din tissema fil-verżjoni oriġinali, iżda s-sanna emenda dwarha, issa jiena nixtieq insaqsi dwar dan jekk il-produzzjoni tal-enerġija nukleari għandix tkun koperta diġa mill-ITS. U Naħseb nistani għafawwek u ringrazzja. Oh, no, go to Tassew is-sanaddi għax-Shadow Rapporters. L-Onorevoli Vincent, grazzi tassew. Jena ser niprovi, niprova ndur ftit fuq dawn l-opinjoni li għanna u ser niprova, niprova nitkellem fuq numru ta' punti li s-Sinjura Luling għajmet forsi nkun nista' ngħid għal darb'oħra li il-proposta tal-Kummissjoni waħda tajba ħafna. Ja komprensiva u nisħuqa minn evalwazzjoni ta' empatija waħda balanċjata u titratta wkoll numru ta' kwistjonijiet li huma importanti u tgħid ukoll l-affarijiet mixjin sew. It-tassazzjoni fuq l-enerġija u din id-direttiva hija neċessarja għal politika tal-enerġija kredibbli bħalissa dik li għanna għandha bżon tiġi aġġornata sabiex bekk tkun tista' taħdem tajjeb. Minajr l-ebda reviżjoni ma naħsibx li ħankunu nistgħu nilħu l-anijiet tal-istrateġija tal-2020. Ir-responsabilta li aħna għanna u li għedin nerfa u ser ikun rifless fil-ġenerazzjoni tal-ġejjini u għallura għanna importanti eh, xogħol importanti dimna Irridu kunu ċari u kol fuq il-passi li ser nieħdu, pero irridu kolna stampa ċara li aħna ħanaħol u qafas li ser ikun qiegħed f'postu għal numru ta' snin, għal xiren ta' snin. Il-presidenza Pollakka ma irnexxilix li żżomm il-pożizzjoni tagħha sfortunatament u l-istati membri għalhekk ser ikunu qed iħarsu li jibdlu ċertu leġizlazzjoni fuq it-taxxa li diġà teżisti. U dan ifisser li il-Presidenza Daniża li ser tibda minn ofti ta' żmien ieħor ikollha tikseb riżultati aktar kostruttivi. Minnaħa tagħna aħna fil-Parlament irridu nimxu bħeffa sabiex bekk aħna nkun nistgħu noħolqu pożizzjoni kemm xi aktar sfumata, però eh, permezz ta' kummenti aktar kostruttivi nkun nistgħu nimxu f'din id-direzzjoni, però tkun ħaġa inaċċettabbli jekk aħna nippostponu x-xogħol tagħna. Memx mem lebda raġuni biex aħna nqogħdu nistennew naraw x'ħajjiġri fil-kunsill biex insemmaw leħinna u l-opinjonijiet tagħna aħna rridu inlisnuhom mill-aktar fis Meta nħares li l-amendi li ġew proposti jiena naħseb li ser ikun hemm ħames oqsma fejn aħna ser ikollna naħdmu aktar bisħieħ fin-negozjati. Mela, l-ewwel net jidher li hemm appoġġ qawwi li anki il-fuel għandu jkun taxxat. F'termin ta' xabli, solid fuel, jew il-biofuel solidu, għandu jkun privileġġjat. Allura din, din hija ħaġa li tista' tidher minna, però fl-istess waqt hemm fatt li m'hemmx limiti massimi għal biomass fuel solidu stabilit, mela x'inhuma rekwiżiti għas sostenibilità? ħadna ħafna ħin anka biex nħorġu bil-idejat, kif ser nafsu biex dan il-proċess joħroġ jisib kriteri u anki biex dawn jiġu applikati fid-direttiva mill-aktar fis. Pero dak li man nix namlu li f'din id-direttiva aħna ma nittrasferixxux l-istess kriteri għal solid biomass fuel għal biofuels. Il-prinċipju ta', sost ta sostenibilità hija differenti bejn kategoriji differenti, allura kanna rridu nieħdu pożizzjoni jew politika tajba eh, għal eh, kollox mhix ħanaħdmu hekk. Il-prinċipju huwa kwistjoni prinċipali. ċertu persuni ħossu li din da tiġi eliminata, jien ma naħsibx li din it-triq li għandna nieħdu, jien nasab li għandu jkollna approċċ bilanċjat. Bażikament, tkun ħaġa loġika u li tamen sens li fil-prinċipju aħna għandna niddeċidu li kull tip ta' fuel li huwa użat għall-istess għan għandu jiġi intaxxad bl-istess mod. Din hija xaġa ġusta u dan ifisser ukoll li tkun qed tagħti kundizzjoni li qed jista' jibassaru anke biex ikun hemm sitwazzjoni li hija l-istess għal kulħadd. Jekk aħna ser nieħdu perspettiva fuq medda qasira ta' żmien dan jista' jwassal imbagħad għall aktar problemi kbar. Allura jiena naħseb l-aħjar soluzzjoni ili nużaw is-sustanza fil-proposta tal kummissjoni u nħarsu aktar mirqrib lejn uħut mid-dettalji rigward speċjalment il-perjodu ta' eh, phasing in. Hemm xi argumenti wkoll li jitkellmu favur il-fatt li jkollna perjodu twil ta' phasing in bat għandna t tillet qasam. jena nista' nara li hemm ħafna ħafna qosma jem il- xewqa li wieħed iżomm ċertu kriterji fuq il-diesel kommerċjali. Hemm ħames pajjiżi li jużaw dan it-tip ta' eh, taxxa, rata ta' taxxa mnaqsa. U din hija fenomenu restrettiv Sejn ovvjament lest li niddiskuti xie tip ta' eh, phasing out fil-medda qasira ta' żmien għal dak li hu diesel kummerċjali, però ma naħsibx li dan il-parametru għandu jibqa' kifinu bħalissa fuq il-medda u jibqa' hemm għal medda twila ta' żmien issa. F'ħafna stati membri l-kelma indexation hija kelma ma tantx tintuża b'mod tajjeb Hemm pajjiżi li qegħdin jużaw indexation fuq it-tassazzjoni tal-enerġija. Pereżempju fi Svezja hemm l-indexation a karbonju, CO2, u hemm aspetti oħra ta' kontenut fit tassazzjoni ta' enerġija mingħajr l-ebda konflitt eh, ma jinħoloq l-indexation huwa mod effettiv biex wieħed jipprevjeni rati ta' tassazzjoni u kolli anki jiġu minati il-prezzi tal-enerġija importanti li tneħħew mill-użu ta' indexation qed jintuża, però din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni ħasbet bir-reqqa. U nittamaw li nkunu nistgħu niżviluppaw id-diskussjoni fuq dan il-punt u anki li nkunu nistgħu noħorġu b'mekkaniżmu adegwat biex insibu il-livelli minimi ta' CO2 anki il-kwistjoni marbuta ma' l-emissjonijiet. Dan huwa punt importanti jekk aħna rridu nistabilixxu kundizzjonijiet l-istess għal kulħadd bejn l-ITS, ġifir l-iskema ta' partit ta' emissjonijiet. Umbat, il-kwistjoni tal- fatt li neliminaw l-eżenzjoni obbligatorja tal-tassazzjoni fuq l-lini tal-ajru marittimi għal dik li eżenzjoni volontari, ġifri l-probazzjoni fuq l-eżenzjoni mhix ġustifikata fil-liġi internazzjonali. L-istati membri għandhom ikunu permessi li jafsu fuq direzzjoni tajba l-ambjent, anke għal-ġejjeni tas soċjetà Jiena ħerqan li konna diskussjoni eh, tajba fuq dawn il-punti, speċjalment ħarsu li lejhom aktar bid-dettall. L-intenzjoni tagħna hi li nħarsu lejn appoċ wisa fuq ħafna u nixtiequ wkoll li nimxu fit-direzzjoni tajba. Dawn huma l-perspettivi tagħna u għalhekk bla dubju jina ħerqan li jkollna diskussjonijiet kostruttivi u permessa daw l diskussjonijiet insibu soluzzjonijiet komuni għaliex ser ikun immens importanti li nirrevedu din direttiva dwar tassazzjoni ta' l-enerġija. Din mhix biss kwistjoni ta' reviżjoni, però hija kwistjoni li naġġornaw, nimmodernizzaw, ġifritini kwistjoni li rridu naħsbu fuqa. Nix ringrazzja koll l-Onorevoli Luling għal prezentazzjoni tagħha u nittamaw li kunistaw nsibu soluzzjoni permezz u bejn il-gruppi kollha li huma preżenti fil-Parlament u anki permezz ta' Shadow rapporters. Grazzi. Grazzi tassew issa fisem l-alde għandi l-Onorevoli Filip. Grazzi tassew, Signora President. Jina nishtiq nibda billi nirringrazzja li rapporter hemm num ta' kwistjonijiet li jridu jiġu indirizzati u la darba ħalisna lejn il-partijiet differenti jider li għatfadal ħafna xogħol xisir u l-pożizzjonijiet jider li huma pjuttost differenti. Forse nista' nibda kemm xej bil-prinċipji ġenerali li nista' nsemmi għaliex il-rapporter talbet għandha aħna pala liberali favur li kolna trasferiment lejn aktar li tajba l-ambjent, internalizzazzjoni tal spejjes eh, tal-ispejjes speċjal minn dak li huma elettriku. Tajb li jkollna sitwazzjoni l-istess għal kulħadd għal prodotti kollha. It-tassazzjoni ħanet nitkellmu fuqha tkun kollha dazju U dan għandu jisir mod teknoloġiku u mod neutrali, dan jista' jrid ikun possibbli biex jagħtina l-possibilità anke għal teknoloġiji ġrodda, teknoloġiji li għadna nafux dwarhom, li jkunu ukoll koperti b'din it-taxxa. Għal dawn ir-raġuni jiena appoġġjajt il-proposta tal-Kummissjoni, ġifri iż-żewġ punti prinċipali. Jiena naħseb li tajb li jkollna eh, tassazzjoni għal CO2 fuq żewġ binari u anki il-konsum ġenerali ta' tassazzjoni marbuta mal-kontenut tal-enerġija x'dan huwa għatajep u jorbot b'mod adegwat mal efficienza tal-enerġija. U batem hemm numru ta' membri tal-Parlament li jixtiequ jagħmlu il-komponent ta' CO2 bħala xi ħaġa volontarja, bħala xi ħaġa ta' għażla. Pero jiena nixtieq li din dan kollu jkun vinkolanti. Aħna rridu nimmodernizzaw l-ekonomija u rrid ikollna ekonomija tajba l-ambjent u l-komponut tal-CO2 hija ħaġa essenzjali dwar dan, però rridu nħuq kompromess. Mbagħad għandna l-element tal-proporzjonalità li fakret tajb ir-rapportier. Jider li hemm ħafna perspettivi differenti dwar dan kollu. Issa jekk aħna rridu konna sitwazzjoni sessa l kulħadd bejn is-sorsijiet kollha tal-enerġija dan huwa essenzjali. Ma nistgħux nagħtu privileġġ il-sors meta mqabbel ma ieħor u nagħtu ċertu kondizzjonijiet il-sors tal-enerġija flok ieħor, rridu naraw eżattament jista' jiġi applikat Aħna rajna u smajna eżempi dwa proporzjonalità li tista' tiġi applikata, però mhux neċessarjament dan jista' jwassal għal żieda fil-prezzijiet, għalhekk huwa importanti li jkollna perjodu ta' phasing in. Ovvjament iridu nħarsu li iċ-ċikli ta' investiment fl osma differenti, għax din hija l-iktar ħaġa loġika li jkollna perjodu ta' tranzizzjoni biex jippermettu l-konsumaturi l-industrija wkoll biex jirranġaw u jadattaw ruha ma' sitwazzjoni li aħna nixtiequ naraw fis-suq Mela, is-sussidjarità ma importanti irridu nħarsu kollej soluzzjonijiet kreattivi sabiex bekk aħna kunu nistaw nigzbu soluzzjoni adegwata. Il-punt liħor li s-Sinjura Lulik semmit hija u appunt li jina nista nisħaq fuq u għawnek għanna il-tassazzjoni tal-konsumaturi eh, permezz ta' automatic indexation Hawnhekk hawn ċertu awtomatiċità aħna rridu noqogħdu attenti li ma noħolqux preċedent perikolus li t-tassazzjoni ser tiġi trattata kull darba b'dan il-mod. Ma naħsibx li nistgħu naqblu li kolna indexation kompleta rridu nħarsu lejn kif aħna nistgħu noħolqu soluzzjoni taktar kreattivi. Ma naqbilx ma l-eżenzjoni għal għadjar għal raġunijiet soċjal nasab is-setturi kollha ġifieri l-konsumaturi u l-industrija jridu jaraw sinjal ċar ta' x'inhu l-prezz biex bekk ikunu jistgħu jippjanaw. Nistgħu wkoll noħorġu ħlasijiet soċjali biex nikkompensaw dwar dan aktar il-qoddim, pero meta nħarsu li l-effiċenza tal-enerġija importanti li aħna nkunu din fitriq tajba. mbagħad għandna setturi intensivi li ħafna enerġija, intensivi fl-enerġija, u allura rridu naraw li ma jkollniex duplikazzjoni ma li TS, jew repetizzjoni, l-industrija nazzat bżejjed minn biex tadatta ma situazzjoni ġdida, u merċi kunem lokal tassazzjoni doppja u naħseb il-kolla naqblu fuq dan l-element. Rridu nħarsu wkoll il-kuntest internazzjonali uħut mill-membri resqu ċertu eżempji il-futur mhux dejjem huwa daqshekk pożittiv, rridu nħarsu lej periodi ta' tranzizjoni, rridu inħarsu lej il-fattur li nkunu aktar konsistenti lejn settur qed jiġu taxxati u aħna fil-Parlament rridu naraw li l-qafas li aħna nippruvaw niżviluppaw hawnhekk huwa aktar rigorus u ser jiġi applikat. Nasab dan huwa sinjal importanti li rridu nibatu. Umbat hemm punti oħra importanti fejn hemmhekk fejn hemm perspettivi differenti speċjalment l-eżenzjonijiet tal ċertu setturi u anki aspetti oħra li jina diġa semmejt. Nixtieq nara li jkollna approċ konsistenti u nittamaw li nkun nistgħu npoġġu madwar il-mejda mar shadow rapporter u anki nilqu xi kompromessi għax xi naħseb dan u hawnhekk. Jina nista' nifhem li dan il-fajl huwa pjuttost sensittiv fil-Konsillu fil-fatt dan ġie mblukkat, però fi dan il-Parlament aħna rridu nqisu dan bħala opportunità. Mardux nqogħdu namlu bħal konsill, irridu nuru tmexxija tagħna nimxu it-fit u nimplementaw pozizjoni skont il-perspettiva tagħna u mbagħad ikollna eh, naħolqu pressjoni fuq il-Kunsill. Jina ħerqan ukoll li jkollna diskussjoni kostruttiva f'jannar nittamaw li aħna nkun nistgħu niltaqgħu il-kol kemm aħna li ġdan importanti ħafna għalina u għall-ekonomija Ewropea li ġifri nieħdu passi l qudiem nagħtu perspettivi ġodda li ċittadini speċjalment meta niġu għall-ekonomija tajba l-ambjent u anki teknoloġija nadifa. Grazzi tassew. Filippi Kasbok. Iva, se tisimaw l-istess storja mill-żewġ Filips illum. Fil-fatt mus noqgħod nirrepeti dak li għadu kemm qal Filip, naħseb li għandna proposta tajba ħafna mill-Kummissjoni, għal daqstan dan għandna nirrikonoxxuh. Wieħed m'għandux iħares eh, mill-qed ħażina biss il-Kummissjoni u f'dan il-każ il-koll qed jippruvaw imexxuna il-qoddim. il qoddim il Mannix għal daqstant nitilfu l-opportunità. Madonna kollu, l-ewenet xtaqt nindirizza l-kwistjoni tal-idea li għaw li dan ikun ħazin għall-ekonomija ninsabu f-krizi kbira u mannix naġiċu mill-atta tassazzjoni jew għanna nikonċellaw niposponu l-inizjattiva bħal ma qalu Langen u Goebbels dawk il-tnej jafu jħarsu l-qoddim minn ħatar pepe u mill-Grupp ta' Soċjalisti. Jena nħedġeġ il-dawk li jaħsbu hekk sabiex jaqraw mill-ġdid ir-rapport stern. Dan għandu xi ħames snin issa dan ir-rapport fejn kien hemm stampa ċara tal-impatt ekonomiku tat-tibdil fil-klima. U dan l-impatt ekonomiku ma nix traskurawx jekk intom il-kol seri dwar li niżguraw li l-ekonomija tagħna timxi l qudiem naħseb li ma tkun ma tistgħux tiġtu l-idea li niġildu tibdil fil-klima li x'dan jista' jħalli impatt qawwi ekonomiku immanka kwistjonijiet ta' ħajja u mewt mhux mad-dinja kollha kemm imma fl-Ewropa. U din ħaġa li rridu nindirizzaw, ma nistgħux ngħidu għaliex kriżi tibdil fil-klima trid tistenna tibdil tal-klima mhix se tistenna u għalhekk nixtieq nħeġġeġkom biex taqraw minn ġdid il-konklużjoni tal-IPCC jekk intom ma temmnux dan kollu. Iġifri jekk aħna rridu najnu l-ekonomija tagħna tkun ħaġa tajba li nitrattaw nindrizzaw it-tibdil tal-klima. Tkun tajjeb ukoll kif qal Filip li natu l-opportunità li setturi ġodda, speċjalment dak li għandu xieqsam mal-enerġija rinnovabli, trasport sostenibli, l efficienza tal-enerġija djar aħna ma rridux nitilfu l-opportunità biex natu ċans ekonomiku li jixir ilhom u dawn is-sussidji negattivi li inatati li daw l-enerġija qegħdin ifixkluhom. Iġifiri li situazzjoni preżenti hija ħażina l-ekonomija tagħna, dak li utajpa l-ekonomija u li nimxu il-qudiem. Tassazzjoni tal-enerġija li tagħmel aktar sens U għal dak nista' ngħidilkom li aħna għandna proposta fejn nistgħu nifmuha hija raġunata, ġifieri l-impatt tas COT u għandna t-tibdil tal-klima. Iktar ċara minn hekk ma nistgħux eh, inkunu. U m'hemmx kwistjoni rigward jekk dawn iż-żewġ aspetti għandhom xi jkunu ta' għażla, u iktar ma naġlu iktar aħjar għaliex din hija importanti Jina naqbel li għanna bżon ta' zmin biex għat-trasformazzjoni li il bidla fit-tassazzjoni miex ħagġa nistaw namlu millu malada, pero il-Kommissjoni miex baħnana li tuqot tipproponi bidla millu malada, dak li għat tipproponi l-Kommissjoni u li nibdew il-bidla fl-2023, ġifri qed ngħidu 12 sena oħra. Ma nafx jekk l-Unjoni Ewropea jew tassa jew il-, -tassa, jew il l-Unjoni Monetarja għax teżisti sa dak iż-żmien, però hawnhekk qed nitkellmu qisna f'seklu ieħor, ġifri mhux qed nitkellmu fuq eh, il-konsumaturi u l-industrija ma jkollhomx żmien jinbidlu, ġifri naqblu mal-perjodu ta' tranzazzjoni, però x'aktar ġan iż-żmien. Imur li li minn dak li tixtieq in-natura, lura qed jissottovaluta il- l-ekonomija u l-impatt tal-klima fuq l-Ewropa, ġifiri dawk li jixtiequ aktar dew min xaktarx edin jamlu zbal kbir u edin jassikuraw fil-fat li l-Europa ma tkunx kompetittiva. ċfir mek memx bidla, l-bidla miex tażla, ġifri aħna rridu nkunu nafu dan. Nishti indur lejn il-soċjalisti u l-IPP, nishti nkunaf kif l-istati ser ikunu finanzjati, xintom tajdu l-FTT ma tridujiex Oħu toħra jgħidu għannix inżidu t-tassazzjoni fuq l-enerġija. Unbat aħna se nispiċaw biex, ħankomplu nintaxxaw it-tħul. Dak hu l-unika ħaġa li rridu nintaxxaw, unbat ngħidu li m'għandniex nintaxxaw il-xogħol. Imbagħad però għajdu li minn ħanġibu r Ċri iva din l-direttiva dwar tassazzjoni tal-enerġija, u għawnek ma naqbilx ma Filip, xaktar seri wassal għal aktar taxxa li fuq l-enerġija. Pero dan jintroduċi ruħu fuq inqas tassazzjoni fuq idħul dħul fuq ix-xogħol. Xfri hemmhekk irid jisiru sforzi akbar biex intejbu dan l-aspett, anki sabiex ix-xogħol ikun aktar attrajenti għall-impjegati u għal min iħaddem. Iġbir din hija xi ħaġa li ħana rridu nagħmlu. Mela ħan numru ta' punti oħra. Mela l-indexation Hawnhekk qed nifhem it-tħassib tiegħek Filip li ma rridux nagħmlu l-indexation bħala regola ġenerali, però fuq l-enerġija fl-opinjoni tiegħi l-indexation hija ġustifikata minħabba t-tibdil tal-klima għaliex aħna nafu li għandna bżonn prezzijiet ta' CO2 li jridu jiżdiedu jekk aħna verament irridu innaqsu l-emissjoni ta' CO2. Aħna ovvjament irridu nizlu l-ammont ta' l-emissjoni ta' CO2 sal-2015, ġifri aħna għandna bżonn triq U għalhekk naħseb li d-indexation hawnhekk jagħmel sens għaliex hemm hemm marfin dwar dan aħna allura irridu naqsu l-emissjoni ta' CO2 sabiex bekk aħna nkun nistgħu nilħu l-anijiet tagħna. U għalhekk nemmen l-indexation hija neċessarja. Issa l-eżenzjonijiet. Kull darba li ħanna nitkellmu dwar tassazzjoni, kull persuna tista' tgħid iva, però mhux jiena Iva, ma, ma nixtiex ni niġi ntaxxat, jiena rrid niġi eżentat. Ovvjament hawnhekk nistgħu naraw din ix-xejra li qed titfaċċa. Issa, din it-tassazzjoni mġedda li ta' bilħaq tnaqqas l-emissjoni ta' CO2 u anki konsum zejt tal-enerġija. Ġifri, ovvjament, eh, ħat tolqot il-xaħat, jek ma jkunx hemm eh, ma tolqot il-ħat, mux ħajamel sens, l-indexation se tagħmel sens, allura ma tistax tiġi eżentata, ma nistawx nipruvaw nsibu soluzzjoni fit-taxxa biss. Ġifieri biex insalvaw ċertu jew insibu ċertu soluzzjoni tridu nużaw it-taxxa, ċertu ċertu persuni ħajħossu aktar minn ħaddieħor, però għandna bżonn dawn l-instrumenti tat-taxxa li rridu nużawhom mhux kull taxxa tkun tajba għal kull settur. Ġifri jiena għan issa li jkollna diskussjonijiet tajba fil-ġejjieni. Grazzi tassew. Mela. Għanna is-Sinjura Danuta Janneska. Grazzi tassew, Sur President, jena nishti eh, nifraħ l Sinjura Lulling għal l-analizi komprensiva li tatna u dwar il-proposta tal-Kommissjoni u nishti li spiegatinna l-amendi anki li aħna eh, proponejna f'dan l-istadju u anki l-istati membri setaw resqu rigward it-tassazzjoni ta' CO2. L-impożizzjoni tal- taxxa obbligatorja ta' CO2 teħtieġ analiżi bir-reqqa. U hawnhekk il-konklużjonijiet għandhom ikunu ftit ta' tweġibiet. Issa mela, kif dan l-impatt ser jaffetwa il-konsum tal-enerġija? U jena naħseb li l-lum il-ġurnata aħna ta' bilħaq irridu nintroduċu tassazzjoni għal għażla, bażla fuq is-CO2. U it-tassa obbligatorja tas-CO2 għandha tiġi postposta għal meta l-istati membri in partikolari ikunu analizzaw it-tassazzjoni tagħhom meta anki il-sitwazzjoni eh, tal-Unjoni Ewropea titpoġġa f'kuntest. Grazzi tassew, Sinjura Astrid. Naf li għadek qed tikteb Astrid, però tixtieq terġa' titkellem mill-ġdid? M'għandniex iktar kelliema li jixtiequ jipparteċipaw? Il-Kommissjoni qiegħda hawnhekk? Tixtieq tisma' minnaħa tal-Kummissjoni iva, mela nisimgħu l-ewwel minnaħa tal-Kummissjoni. Mela, il-Kummissjoni tkun tista' twieġeb? Grazzi tassew, jina u kol nishtiq nirringrazzja l-Sinjura Lulig u anke li Shadow Rapporters għal kontribut li tawna u l-amendi. Għanna ħafna amendi sanna tal-Kommissjoni aħna nġibru għam kamil darba nirridu nġibru għam fl-imkien, naqsmu f'kategoriji, ma nasibx li jina ser ikolli ċans nitkellem fuq kull wieħed u waħda minnhom, għalhekk ser nilimita ruħi għal ċertu punti prinċipali u nibda l-aktar punt importanti għas sinjura Luling ġifiri trattament tal- trasport maritmu blajru u dawn għandhom jiġu indirizzati b'mod individwali. Jekk aħna nħarsu lejn settur tal-avjazzjoni, is-sitwazzjoni hija tali l-avjazzjoni ser tkun inkluża fil-sistema ta' tpartit ta' emissjonijiet mill-bidu tal-2012. U f'konformità ma' l-loġika tal-proposta tagħna, setturi ekonomiċi ma' soġġetti għal its m'għandhomx ikunu soġġetti għal direttiva tat-taxxa tal-enerġija u din hija l-raġuni prinċipali għalfejn ħassina li kien xiraq li ma nissuġġerux tassazzjoni addizzjonali fis-settur tal-avjazzjoni anke fid-direttiva ta' tassazzjoni għall-enerġija. Kif diġà ntqal, bosta mis-setturi tal-avjazzjoni huma soġġetti għal ftejmiet marbuta tal- liġi internazzjonali, speċjalment il-Konvenzjoni ta' Chicago, u dak kolli jista' jinbidel fil-direttiva ta' taxxa tal-enerġija ser taffetwa biss parti żgħira mill-liġi internazzjonali dwar l-avjazzjoni minħabba ovvjament il-liġi differenti li jeżistu fih dan l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Sibna wkoll li ħafna mill-konvenzjonijiet internazzjonali għandhom jerġgħu jiġu rinegozjati fis snin ġejjin, dan kull jista' id-dajja fil-pozizjoni fin-negozjati tal-Unjoni Ewropea u dan ikun argument ah, inizjali biex wieħed ma jibdilx il-tassazzjoni ta' trasportazzjoni tal-ajru. Is-sitwazzjoni però hija differenti kemm xejn għal trasport marittimu hemm konvenzjonijiet għal liġi internazzjonali fuq l-Inland Waterways, speċjalment il-Konvenzjoni ta' Mannheim, li toffri eżenzjonijiet Pero xaktarx li l-ambitu għal-bidla tar-regoli ser tkun kemm xi aktar wiesa mill meta nqabbel ma' trasport tal-ajru u għalhekk il-Kummissjoni Iġifri, s servizzi ta' trasport minnaħat tal kummissjoni qegħdin jagħmlu evalwazzjoni ta' impatt sabiex jevalwaw eżattament x'inhu l-konsegwenzi potenzjali ta' bdil li jistgħu jsiru fil-regoli. Ġifir riżultat ta' dan l-impatt evalwazzjoni ser naraw mis-sena li ġejja u skont ir-riżultati tal-evalwazzjoni tal-impatt aħna ser nikkonsidraw xi bidliet li nagħmlu xi bidliet għal regoli ta' trasport marittimu. Hawnhekk bħal l-interna bħal kwistjonijiet tal-ajru, tal-avjazzjoni, jider li hemm xi negozjati li ser isiru sena l ġeja u l-ora tajb li nistennew li naraw x'ħajkun ir-riżultat. Minar ma noqgħod nidħol f'ħafna dettal għal 218 il amenda li kienem, ħana biex t kommenti, kienem xie kommenti li kienu għedin jipruvaw jestendu l-ambitu tal-proposta tal-Kommissjoni, per eżempju billi inkludu elementi fuq it-tassazzjoni tal-karozza, reġistrazzjoni fuq it-taxxa tal-karozza, tal-reġistrazzjoni tal-karozzi, it-tħul, eccetera, eccetera. Bosta minn dawn, jew inkella kollha kemm huma, mhumiex taħt l-ambitu tal-direttiva marbuta ma' tassazzjoni tal-enerġija u għalhekk ser jkun diffiċli fuq livell legali għal kummissjoni biex jissuġġerixxu bidliet dan il-qasam. Barra minnek, fil-tassazzjoni tal-karozza u anki l-allokazzjoni ta' tħul inkunu qegħdin niksru il-prinċipju tal-sussidjarjetà li tagħti responsabil tal istati membri f'dawn ir-rigward. Li neħu l-element ta' CO2 minn din il-proposta fl-opinjoni tagħna nkunu qegħdin naħarbu mill-prinċipji minn wieħed mill-prinċipji tar-riforma u għalhekk ndajfuha bħafna u anki tmur kontra du għanna nisquħdan il-punt tmur kontra mira espliċita motija l-istituzzjonijiet Ewropew fil minant il-Kunsil, ġifri kapijiet ta' statu gvernijiet fl-2008 biex ibidlu id-direttiva ta' taxxa tal-enerġija biex jinkludu eh, punti biex ikunu jistaw jidġildu il-bidla tal-klima. Ġifri din tkun tmur kontra l-Istrateġija Ewropea l-2020. Rigward l-agrikoltura, ma nafx kemm tixtiqni nidħol fid-dettal. Pero il-rapporter tajt il-prezident li għadu jrid jiġi, sur drag jisser jiġi għan fostna fl-erba u nofs, ġrizom dan il-punt f'moħħok. Mela, Għandi ftit tal-ħin, għan nati reazzjoni għaj fuq numru ta' emendi sostanzjali, gruppi ta' emendi biex knajtek, mela kienem diskussjoni rigward l-agrikoltura, l-ortikoltura, il-foresterija, etc. Is-situazzjoni għatali li ma nixawx naraw raġuni biex natu trattament speċjali l settur tal-ekonomija meta niġu l-emissjoni ta' CO2. Sakemm ma jidirx li hemm xi każ partikolari li jur li hemm riskju ta' eh, leakage tal-karbonju. Issa, fil-rigward tat tassazzjoni tal-enerġija, l-parti tal-enerġija, hemm possibilità li stati membrix jagħtu eżenzjonijiet jew rati naqsa meta jkun hemm pereżempju e, benefiċċji għall-enerġija stess jew għall-ambjent ċividinja ħaġa koerenti u barra minnek nishtiqu li kunem trattament preferenzjali per eżempju meta jkunem id-diesel kummerċjali, nixuq li dan jinżam. Kienem omendi oħra nissuġġerew li gassijiet oħra tal-affett serra jew punti oħra esterni għandhom jittieħdu kol in konsiderazzjoni apparti l co 2 dan mhux l-approċċ li aħna segwejna skont ir-raġunament li għamilna u eh, l-analiżi li għamilna l-emissjoniet ta' CO2 huma eh, emissjoniet li huma transkonfinali u dawn huma l-unika emissjoniet li huma marbuta mal-fuel u l-użu ta' teknoloġija. U għalhekk estensjoni ta' mm, affarijiet esterni oħra ma jkunux xirqa fl-opinjoni tagħna. Nirringrazzjakom. Zgur li tista twassal li rapporter u li shadow school kumment ulterjuri li sta jkollok. Pero rridu nħallu ftit minuti għal rapporter sabiex tirrispondi. Asri dik joġbuk. Iva, grazzi, Signor President, sfortunatament Nafu li hemm diverġenza kbira fl-opinjonijiet u rajt li għal dak li għandu x'jaqsam il-proporzjonalità għanna eh, opinjoniet divergent importanti ħafna bejn dawk il-res u l-emendi imma jiddi li li shadows huma pjuttost favur zida fl-iskadenzi. Sina President, l-iktar ħaġa importanti u il-punt li ressa il-rappresentant tal-Komissjoni illi tkellem dwar elementi jew tnej ta' formazzjoni minna nittama illi dawk il u elementi jirrealizzaw li ma nix nitkellmu dwar avjazzjoni għaliex ġa hemm konvenzjoni u ovvjament ma nistgħu niblu xejn. U naħseb illi hemm bżonn nistennew l-istudju tal-impatt qabel ma' niblu xi ħaġa fil-proposta tal-Kommissjoni u neżentaw dawn iż-żewġ setturi. U kol tal-lim tilli fremendi mux tajjeb nitkelmu fuq taxxi li mandom xaqsfu ma taxxa fuq l-enerġija, taxxa fuq il-karozzi per eżempju, naħseb li u importanti illi nirriservaw dan it-trattament partikolari għal-bidja jider li jem opinjoni divergenti u kol fuq eh, l-indexation u il-proporzjonalità. Ma tkellimniex fuq l-industrija nukleari għax ma nasibx li ċira nitkellmu dwar dan hawnhekk. Smajt però li hemm opinjoni divergenti li jeżistu dan il-qasam sfortunatament hemm ċertu kollegi illi ma jridux aċċettaw dil proposta u li għamlu emendi li morru li l minn dak li proponew il-kollegi tagħhom fejn ma jridux imorru li l-in fuq tassazzjoni ma jridux għamlu dan daqshekk malajr, proponi illi fix-xar jannar minnu fiħ nitlu f'konverzazzjoni mal-Shadow Reporters kif ukoll mal-kollegi illi prezentaw emendi illi jmorru direzzjoni oħra. U nitta mal daqstant illi naslu sabiex niproponu emendi suscettibli sabiex negżbu maġġoranza. Jena naf dak li qed isseħ fiħdan il-Konsil tkellimt nixtieq nitkellem mal-Presidenza Daniża ħaġa li għadni m'għamilx sissa, però rridu naraw nistgħux nibnu maġġoranza madwar ċertu kompromessi bejn dawk li jridu imorru aktar lilin minn dak li proponiet il-Kommissjoni u dawk li ma jridux dan. Ser nirrefletti fuq dan waqt iż-żmien il-miliet, grazzi. Grazzi ħafna. Ħa nippruvaw nivvotaw fit-28 ta' frar u Nres u kollox għodu minn plenarja ta' april. Imma kif għalet Astrid, għat għanda bżon ħin sabiex tiddiskuti l-affarijiet mal-kollegi. Pero diki timetable prezenti li għanna bħalissa. Naddu sar punt numru 5, dialogu monetarju, mal-president tal-ICB, jek te permettu li ħanoħroġ minn kamra ħalli nara Okay, picture time over. Għala, mela, da Sekretrati issa nistaw nkomplu bil-dialogu monetarju. Għal dawk il-membri ma kienu xawnek meta għaddejt l-aħbarijiet mnaħa tal-ċer, kena l-anwali mal-ECB u kena l-opportunita sabiex ikun hemm mistoqsijiet informali l-President il-ġdid Jena qed nilqawnek il-Mario l-ewwel dialogu magħna se jkun qed jiġi hawn b'regolarità sostanzjali bħala President tal-ECB u anka bħala President tal-Bord Sistemiku Ewropew għalissa għadna għedin nisseparaw iż-żewġ dialogi minn xurxin inkella mussejn xejn nkopru kollox daqqa waħda għamiltu kommenti ċirtanti Financial Times, anzi, mux inti, u ma għamlu ħagġa ċitanti minn kommenti mux ċitanti minn ħatijak, xaħġa li marufin, li marufa man alkol, xtaqtint illi ittina sommarju ta' fej wasanna fuq ċertu punti, u ma tinkomplu bis-sessjoni ta' tu tweġibit. Mario, jekk joġbok fidejk. Grazzi ħafna, Signora President, eżis onorevoli membri. Għalija huwa pieċir kbir li nipparteċipa l-ewwel darba bħala President tal icb f'dan is-smieħ il-smieħ messali tal-ekon jirrappreżentaw Pieċa xogħol importanti ħafna għal xasam rapport kostruttiv bejn żewġ istituzzjonijiet Dan l-iskambju qed iseħħ biż tiġimat wara li ttieħdu deċiżjoni importanti mill-Kunsill tal-Mexejja tal-ECB u mill-kapijiet tal-Istat u tal-Gvernijiet. F'dan il-kontest, il-diskussjoni tagħna se żgur se tħalli l-frott. Zur Anführung werde ich zunächst Sabiex nintroduċi jiena fil-fat ħanibda bisa biex nati ħarsa li l sviluppi ekonomiċi fil-zona euro. <laughs> U fl-axħar bat ħa dedika l-attenzjoni tiegħi lil dawn is-suġġetti li intom tixtiequ li n nindirizza bħal pereżempju l-istrumenti sabiex nelbu l-kriżi bħal rating agencies now let me come to something I master a little better. But since the last hearing in October... L-axar smiħt Ottobru ma' l president Xe, jisibi ħadet numru ta' passi sabiex nizguraw l inkomplu n-waslu stabilita fil-prezzijiet fuq zmin medju u ambient li jibqa' kompetenti dan il il-passi mu marbuta ma' tibdil fil-rati ta' interess u miżuri mhumiex eh, standardizzati. Kif tafu tajjeb dwar rati ta' interess il-Konsil ta' Deċembru deċida li baxxi rati ta' interess tal-ICB 25 basis points wara tnaqqis ta' 25 punt ukoll fit-3 ta' Novembru 2011. Dwar eh, il-tkabbir immedjat fi zona euro, it-tensjoniet tal-intensità fis-suq komplu iċeklu l-attività ekonomika fi żona euro u jidher li l-inċertezza se tkompli. L-attività ekonomika fi żona euro suppost tirkupra għalkemm gradwalment matul l-2012. Kif ukoll proġettat mill-ħadima ta' Eurosystem fil-bidu ta' Deċembru. Riski sostanzjali li dan l-outlook ekonomiku madonna kollu se jibqaw. Fuq l-iżvilupp il-prezzijiet, l-inflazzjoni kienet ta' 3% f'Novembru. L-inflazzjoni x'aktarx tibqa' il-fuq minn 2% l-ħafna xhur fi xhur li ġejjin qabel naraw tnaqis illi wassal għal livell inqas minn 2% li wkoll ġi konfermat fil-proġezzjonijiet ta' Diċembru. Meta qed iqis li hemm tkabbir iktar dajja fiż-żon euro u madwar id-dinja, l spejje su pressjonijiet fil prezzit fi żona euro suppost jibqgħu modesti. Riskju fil-stampa ġenerali fuq żmien medju fl-iżlub ta' prezzijiet tibqa' bilanċata. L-aħħar eh, data monetarja tirrifletti l-inċertezza dejjem tikber finanzjarji li nħarsu lejn votilità mm, f'żmien medju l-analiżi monetarja tindika il-pass fl-espansjoni monetarja tibqa moderata. Il-Konsil tal-ICB huwa determinat li jiżgura l-aspettattivi fl-inflazzjoni jibqgħu ankrati bilan li nżommu rati ta' inflazzjoni viċin 2% fuq żmien medju. Ipermettu li s-sanajt kemtejn dwar l-axħar miżuri illi mumiex eh, standards call down suppost jiprevjenu effetti zina fuq il mekanizmi fil-ġazbun tal-politika monetarja u supposti taffu l-effetti ta' punti dajfa finanzjarju, il-provista ta' kreditu anka l-kumpaniji u l-familji. L-ewel net, ħafna miżuri ġew implementati sabiex nizguraw li l-banek jizommu aċċess l-iswiq ta' finanzjament. E deċidejna fuq proġetti tal-finanzjament ta' tliet snin sabiex nappoġġaw il-provista ta' kreditu l-ekonomija ta' zon euro dal-miżuri indirizzaw ir-riskju illi jipersistu fit-tensjonijiet fis finanzjari illi jistgħu jaffettwaw il-kapaċità tal-bannek fi zon euro sabiex jiksbu l-finanzjament fuq meta twila ta' żmien. Iktar kmini f'Ottubru il-Kunsill Amministrattiv iddeċida li jkollu żewġ proġetti ta' finanzjament maturita ta' madwar sena. Ukoll ġim ħabbar dak iż-żmien illi kull proġett tal-finanzjament għalmenu sal-ewwel nofs tal-2012 kull likwidilità mitluba mill-banek se tkun allokata skontra ta' fissa. Finanzjament permezz ta' ta' suq ta' covered bonds u koll ifatġi faċilitat mill-ECB e li deċida f'Ottubru li introduċi programm ġdid ta' covered bond li ammonta għal 40 biljun euro. Finalment, finanzjament f'dollari Amerikani u faċilitat fil- livelli iktar baxxi temporani fil- valur ta' dollar Amerikan vizavi il-liquidity swap arrangements dawn il-miżuri suppost jizguraw li l-banek ikomplu ikollom aċċess għal finanzjament stabbli. kol li jkollhom maturities aktar twal illi dan itihom l-opportunità illi jkomplu jiselfu u nerġa' nirrepeti għaliex dan huwa element importanti ħafna ikomplu jiselfu lill kumpaniji u l ċittadini It-tieni punt, aċċess il-proġetti tal finanzjamenti se jkunu ristretti minn ċertu banek minħabba noqqas ta' kollateral eligibli biex nalbu dan espansjoni temporanja tal-lista ta' collaterals ġiet stabilita. Barra minn hekk li sibi għandu l-intenzjoni li jsaħħaħ l-użu ta' self mill-banek pala collateral fis proġetti ta' Eurosystem dawn il-miżuri suppost appoġġaw il-self mill-banek billi jizidu l-ammont ta' assi fuq il-balance sheets tal-banek fi zona euro sabiex dawn jintużaw sabiex jinkisbu jinkisab il-finanzjament mill-Bank Ċentrali. Il-Konsil Amministrativi deċida jħu miżuri sabiex jisaxħax attività fis-suq tal-flus il-Reserve Rate se titnaqqas minn 2% l-1% issa din iż-żieda dan iżid l-inċentivi għal partiċipanti fis-suq sabiex jimpenjaw ruhom f'tranzazzjonijiet fis-suq tal-flus ukoll iżid il-collateral disponibbli lil banek b'xi 100 biljun euro u dan inaqqas il-ħtiġijiet marbuta mal-likwidità vis-a-vis l-Eurosystem u bekk l-ammont ta' kollateral li tiġi eh, votat Kollox ma kollox il-miżuri kollha msemmija għandhom Milan illi niżguraw aċċess imsaħħaħ lis-settur bankarju għal likwidità u niffaċilitaw il-ħidma tal-suq tal-flus fiżun żun euro bekk nevitaw limitazzjonijiet serji fl-ekonomija leali mill-nuqqas ta' possibilitajiet ta' finanzjament. Dan ukoll jgħin iżguraw il-rati ta' interess uffiċjali stabiliti mill-ECB ikunu trasmessi b'mod ġust lill-ekonomija u bekk bekk nejnu nżommu stabilità tal-prezzijiet fuq medda medja. Naddu issa għal-riżultati tal-aħħar Kunsill Ewropew. Dan il-Kunsill wassal għal passi deċiżivi l-qoddim għandek ċansa minn pen għal regoli fiskali trasparenti b'saħħithom, il-pedamenti għal fiscal compact, ġew stabiliti. Suġġerimenti prezentat u il-plenarja tal-Parlament Ewropew u l cb u smiħ appunto fil-rapport annuali eh, ġi prodott fil-bidu ta' xar. Kien hemm ftehim forfat li l-deficit strutturali annwali m'għandux jaqbeż iż-0.5% tal-GDP nominali. Stati membri fi zona euro se jimplementaw regoli bħal dawn fil-qafas legali nazjonali tagħhom fil-livell kostituzzjonali. Il-mira jien nevitaw deficit eċċessivi qabel ma daw jitfaċċaw, mhux nippruvaw nikkontrollawhom wara illi dawn jitfaċċaw. Mekanizmu ta' korrezzjoni automatiku huwa mbassar f'każ ta', dev ta devjazzjoni. Barra minn hekk il-mexxejja jaqblu fuq eh, benchmarks numeriċi għal tnaqqis fid-dejn annwali u sabiex innaqsu il-livelli ta' dejn. Sanzjonijiet ukoll japplikaw automatikament l-Stati membri ta' zona euro li jiksru il-valur ta' referenza ta' 3% għad-deficit. Il-Qorti ta' Ġustizzja Ewropea tista' tivverifika l-implementazzjoni ta' dawn ir-regoli fuq livell nazzjonali il-kompat fiskali l ġdid huwa sinjal essenzjali li juri traġettorju ċar għall-evoluzzjoni fil-ġejjini taż-żona euro. Dan jinkludi aspettattivi kemm ta' ċittadini kif ukoll ta' swieq finanzjarji. Inaqqas regoli aktar b'saħħithom leġiżlazzjoni primarja u jagħmilhom inforzabbli mill-Qorti ta' Ġustizzja Ewropea. Dan kollu għandu jkontribwixxi sabiex il-finanzament fis suq pubbliku fiż-żona euro ikun b'saħħtu kif suppost u li sibi tilqa dan ir-riżultat. Dwar l-istrumenti ta' ġestjoni tal-kriżi fi żona euro nilqaw id-deċiżjonijiet tal-kapijiet tal-pajjiżi u gvernijiet fi żona euro li jissaħħu li FSF u li jessem f'numru ta' oqsma differenti l ewwel nett hemm issa aktar flessibilità fil-mekkaniżmu ta' kriżi ta' żona euro għal dak li xaqsam backstops ġo biex neċċeleraw idħol fis tal-mekanizmu ta' stabilta Ewropew li jessem għal lulju 2012 u għall faċilità ta' stabilità finanzjarja Ewropea li FSM sabiex tibqa' attiva programmi ta' finanzjament li bdew sa nofs l 2013. Il-kodifikazzjoni fuq l-involviment ta' tas settur privat fiż-żon euro sabiex ikun hemm konformità ma' presta MF hija ħaġa illi hija utli ħafna sabiex sar ħras l-investituri. L-inklużjoni ta' proċeduri ta' emerġenza fil-regoli ta' votazzjoni fl-ISM għalkemm din hija xi ħaġa suġġetta għal approvazzjoni tal-Parlament Finlandiż huwa essenzjali għal, -għal Proċedura ta' deċiżjoni ta' effettiva speċjalment situazzjoni ta' kriżi. Għal dak xaqsam li FSF, il-Konsell Amministrativ tal-ECB deċida illi l-ECB se jkun jista' jaġixxi bħala aġent tal-EFSF fil-proġetti tas-suq tagħhom. L-ECB probabbilment anke appoġġjat minn numru ta' Manik Ċentrali Nazzjonali se jagħmel l-infrastrutturi tekniċi u know-how tagħhom disponibbli li FSF. It-tħejjiet tekniċi u legali bdew u nittamaw illi jitlestew u jiġu implementati sa jannar. L-attivitajiet u għabnek naddi għall-axħar punt fl-introduzzjoni tiegħi. L-aħħar punt fuq l-aġenziji ta' rating ta' kreditu u rabta tagħhom ma' sovereigns u l-FSF tal-aħħar kienu ċentrali fid-dibattitu fl-Ewropa. Sejħiet tal-reglamentazzjoni aħjar saru aktar frekwenti f'dan l-isfond il-Kommissjoni proponit reċentement proposta leġislativa fuq l-Aġenzija ta' rating ta' krediku u li l-ICP ta' poġġaw li kol id-diskuta tal komitat Credit ratings għandhom impatt fuq il-mod kif jadem is-suq fuq l-ekonomija f'sens wiesa. Afas b'saħħtu għal daqstant irid jinħoloq bil-fors dan il-qafas għandu jkun immirat sabiex jindirizza dawn il-miri l-ewwel li naqsu l-volatilità fis-suq, li nsaħħu il-kwalità fil-proċess ta' rating u tielet li nsaħħu mill-ġdid u nerġgħu niksbu lura fiduċa fis-swieq. Iż-żewġ kwistjonijiet huma importanti ħafna Iż-żewġ kwistjoni li huma l-aktar importanti huma l-ewwel nett li niżguraw metodoloġija sekondarja ġusta kif ukoll trasparenza fir-ratings. U t-tieni qed tnaqqis fil-hardwiring ta' ratings fil leġiżlazzjoni u fil-prassi tas suq Ratings huma valutazzjoni tar riski komplessi ħafna m'għandhom ikunu biss aspett wieħed minn input tal-investituri u regolatori. Mod partikolari m'għandux ikun hemm sostitut tal-istituzzjoni finanzjarji u investituri oħrajn sabiex isi jagħmlu l-valutazzjoni tagħhom. Dan huwa l-pass eh, prinċipali sabiex nevitaw dipendenza mekanistika fuq eh, aġenziji ta' rating ta' kreditu esterni. Issa kif li sibi tuża ratings? Fil-prattika, għal-maġġoranza ta' securities fis-suq per pereżempju sovereign bonds, il-Eurosystem Credit Assessment Framework, framework tuża il-ratings għallak nil-saqsam permezz ta' aġenziji. Fl-istess Eurosystems ma tistax li dependi fuq dawn li xija konċa tal-limitazzjonijiet tal-metodoloġiji jew sistemi żomm dritt illi tiċħat jew taċċetta l-użu ta' qas għabbażi tal-informazzjoni fuq kwalità ta' kreditu li tħoss li huwa rilevanti. Jew sistema applikat xaġat paldin din sabiex tissospendi temporanjament l-applikazzjoni ta' rekwizit minimu ta' rating għal strumenti ta' dejn inħarġu minn ċertu gvernijiet ta' zona euro wara l-programmi ta' ġustament bej l-Unjoni Ewropea u l-IMF. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you. Uh, thank you very much. Uh, I appear to have got more questions than will fit. Grazzi ħafna naħseb li għan mektar mistoqsijiet mill-li ħina dispozizjoni ta' ġifiri nitlobkom sabiex iżommu il mistoqsijiet tagħkom fil-qosor. Ha naqtarkom wara ħames minuti, minuta mistoqsija, erba' minuti tweġiba u jekk noqogħdu nimxu hekk ikollna bżonn mija għaxar minuti u laqas biss għandna dan l-ammont ta' ħin. Ħanibdew b'xampur. Signor President, aħna nixtiequ illi nilqaw l-ewwel qabel kollox il-Mario Draghi f'din l-ewwel laqa hawnhekk Eh, flikon aħna stajna nbassru dak li qalu l-gazzetti qabel ma inti tkellimt fil-fatt allura nistgħu nbiddu daqsxejn proċedura l-ewwel nisimgħu eh, l-editur prinċipali illi ġibet jiġbet l-ikbar ammont ta' qarrejja għandna l-headlines tal-Financial Times illi qalu li l predeċessuri tiegħek qalu li dan ix-xenarju huwa assurd u issa inti tista' taqra il-gazzetti u tkun taf eżattament x'qed jiġri nixtieq li tindaq xejn ta' spjegazzjoni dwar dak li ntqal. I, I may say I was expecting this question. Uh, and Ikolli ngħid li kontet nistennija li ħassaqsu l-mistoqsija. U li ħatiġdu l-attenzjoni għal din il-headline. U jiena nixtieq ngħid li m'għandi l-ebda dubju dwar is-saħħa tal-ewro, dwar il-perseveranza tal-ewro u dwar il fat li ħatibqa' li mhijiex reversibli fil-fatt. Din hija munita waħda ma nistgħux nerġgħu aħna mmorru situazzjoni kif konna qabel l-ewwel munita waħda nija fl-Ewropa. Però hemm ħafna ħafna nies, speċjalment barra mid-żona euro, li jaħlu ħafna ħin fl spekulazzjoni Ġifieri kollu jgħidu x'jiġri li kieku eccetera, eccetera. U dawn kollha ibassru xenari katastrofiċi għall-Unjoni Ewropea. Aħna miflok nejdu le, nejdu li hemm ħafna nies li qegħdin jaħsbu fuq dan u jiena naħseb li analiżi trasparenti ta' dawn eh, l-ispejjeż fil-fatt kienet eh, xirqa u kienet tajba wkoll. Grazzi ħafna se mistoqsija minn ta' Udo. Nil-ak, Sur President, anka fissem il-Partit tas Soċjalisti Demokratiċi fiħdan dan il-Kumitat u fiħdan dan il-Parlament. Jena nixtieq nerġa' insaqsik dwar rating agencies. Aħna nafu li dawn l-aġenziji anka wara il-summit ċorta waħda issa edin jaħdmu b'mod eh, kritiku anka ma' Renju Unit huwa meħtieġ li konna leġiżlazzjoni kif qed jissuġġerixxu il-kollega Domenici li konna leġiżlazzjoni fuq il-credit rating agencies ta' jista' jkun ir-rating agencies mhumiex qegħdin jafdaw li aħna l-Unjoni Ewropea nistgħu noħorġu minn din il-kriżi kollha flimkien. imkien forsi il-messaġġ politiku għadu ma wasalx, forsi il-messaġġ tal-Park Ċentrali Ewropew ma kienx ċar biżejjed. X'għandna ngħidulhom aħna lilhom u x'għandna ngħidulhom ukoll il dawk eh, li għandhom kumpaniji żgħar daqs medju fl-Italja, fil-Ġermanja, fil ispanja li jixtiequ l banek ikunu jistgħu om iktar flus ħalli ma jkunu jistgħu jkomplu jikbru. X'inhi tweġiba tagħna ħalli bekk aħna nkunu nistgħu verament nappoġġaw tkabbir. Grazzi. Well you asked two questions really. One Inti saqsejt niżewġ mistoqsijiet l-għoda kienet fuq il-credit rating agencies. U naħseb li wieħed dwar dan jista' jgħaddi ħafna kommenti differenti fuq il-waqt u eh, illi fihom jaslu dawn ir-ratings kif ukoll fuq il-kwalità. U bosta opinjonijiet nafu li Eh, mumiex taqsek pozittivi fuq l-esperjenza li aħna kellna bil rating speċjalment qabel u matul il-kriżi. Però issa li jettilkom dan irridu nsaqsu l nfusna l-iktar mistoqsija importanti. Ġifiri, x'nistgħu nagħmlu jekk aħna ma jkollniex ir-ratings, x'nistgħu minflok ikollna jekk jkollniex dawn ir-ratings tar credit rating agencies. Meħabba li aħna nixtiequ li jkollna set ħafna iktar komplut ta' l-analiżi tal-kreditu minn dak li għandna bħalissa li huwa bbażat sempliċiment u biss fuq ir-ratings tal-credit rating agencies. Ġifiri, Mistoqsija hija x'inhu huma l-passi konkreti li aħna nistgħu nieħdu sabiex bekk innaqsu d-dipendenza fuq ir-ratings tas-CRAs. U l-ewwel pass huwa dak li propju regolaturi jistgħu jagħmlu. Ir-regolaturi għandhom inaqsu il-fatt illi aħna niddependu daqshekk fuq ir-ratings tas CRAs. Kif jistgħu jagħmlu dan? Bħalissa wieħed jista' jara illi xi ftit mir-regolament huwa stabbilit fil-regolamenti ta' dawn is-CRAs. Jiġifieri illi jekk ir-ratings jinbidlu anka regolament jinbidel. Jiena naħseb illi din id-dipendenza għandha titnaqqas. Aħna għandna nkunu f'pożizzjoni li nużaw ir-ratings tas CRAs bħala wieħed mill-ħafna eh, kontribut kontribuzzjonijiet għall-analiżi tal-kreditu u mhux bħala l-unika ħaġa li aħna nistgħu nibbażaw rwieħna fuqha. Għalhekk ehm, aħna diġà tkellimna wkoll dwar l-investimenti ehm, f'dan il-suġġett aħna nafu li hemm bosta proġetti illi kienu diġà stabiliti b'dan il-għan u kien hemm proġett ukoll illi beda eh, fl-FSB naħseb madwar sentejn ilu li għandu it-titlu ta' kif aħna nistaw ninħelsu mir-ratings ta' CRAs. Però għall-investituri ah, l-kwistjoni hija wkoll minħabba li aħna mhux biss irridu neħelsu mir-ratings ta' CRAs, iżda illi wieħed irid ikun f'pożizzjoni wkoll illi jipproduċi ir-ratings interni tiegħu jew tagħha. Ġifieri aħna issa din nitolbu lil banek sabiex joħorġu bir-ratings u għedin nespandu l-użu ta' ratings interni. Il-mistoqsija l-ora kienet fuq tkabbir, speċjalment f'dawk il-pajjiżi li huma soġġetti għal xi diffikultajiet. Jiena naħseb illi miżuri li aħna adottajna l-ġimgħa li għaddiet kien dak fl-aħħar eh, kunsill kunsil tal-ekonomija għandhom eżattament dan lan ta' tkabbir. Aħna nafu illi il-banek palissa għadin jesperjenza u ħajkomplu jesperjenzaw biktar intensita il-restrizzjonijiet li huma marbuta mal-fondi, speċjalment fl-ewwel kwart tas-sena id-dieħla. Però mhux biss f'dak il-perjodu iżda matul is-sena d-dieħla kollha ħajkun perjodu diffiċli għal banek. Aħna nixtiequ illi nevitaw illi jkun hemm verament ehm, ristrizzjonijiet tant estremi li jistgħu waslu għal riċessjoni li hija possibbli kif ukoll slowdown barra mill pajjiż aħna nafu li hemm bosta raġunijiet għal dan kollu però jekk aħna nixtiequ illi fil-fatt naraw illi aħna nistgħu naraw illi l-fondi jkun dejjem garantiti dan hija diġà parti tajba mit-tweġiba tagħna. Grazzi ħafna s-sanna l-Silvi. Gular. Grazzi ħafna, Sur President. Għawek edha jina, nishtiq nilqak ukoll fissem il-grupp għalde għal tatita li għanna għek dwar dan il-sujġet fe dan dan il-komitat. Aħna smajna minn għal illi aħna għanna nistabilixu dan il fiskil compact. U kienem minn għal li aħna stajna namlu ħafna ħjar mill-li dak li għamilna. Iżda l-kontenut u importanti ħafna, jena nishtiq fil-fatt nsaqsik mistaqsija. Inti kif ħatuża s-seta tiegħek sabiex inti tkopri żewġ sfidi ewlenin. L-ewwel net l-sfida illi dawn il-miżuri fil-fatt jista' jkun ma jagħmlux sens minħabba li ma nafx eżattament jekk dan huwiex il-każ aħna qegħdin nippruvaw ehm, niċċaqal u qed naraw li minflok eh, progressa ikun hemm regressjoni Is-sorveljanza wkoll ta' kwistjonijiet makroekonomiċi dawn ukoll tħallew u aħna issa din inħarsu lejn kif għandha timxi il-kooperazzjoni ġifiri aħna turi daqxej ċans għan nitkellem, mħabba li nitkellmu fuq il-tana euro, għana din naraw il-jem impatt ċar ħafna minnaħa. U għanna u kol ħafna klim vojt li kollu għedin nisimaw li huwa perikolus ħafna minħabba li hemm ħafna li qed jirreferu għal Euro Plus, etc. U jiena dwar dan il-punt, sur President, nixtieq illi inti tispjega l-kunċett tiegħek ta' ta' demokrazija minħabba li xejn ma jista' jkun ġenerat mod sostenibli jekk iċ-ċittadini ma jemnux li d-deċiżjonijiet li qed jittieħdu qed jittieħdu għal benefiċċju tagħhom u qed jkunu diskussi fuq livell pubbliku fuq il-livell iktar xira u jiena sempliċement rapporter, però ma nistax immexxi kampanja illi jiena fil-fatt qed nitlob sabiex nadottaw id-dokument illi għadda nar il-ġimgħa, speċjalment fis-sitwazzjoni illi qegħdin fija bħalissa. Inti tkellimt fuq il-bord ta' stabilta, ħajkun hemm xi ħadd miċ-Ċina jew mill-Istati Uniti li ħajfhem akka minn dak illi hemm f'dak minn dak li qed jintqal mill-boards. Iva, jina nasib li dik vera mistoqsija tajba, Signora Gular. L-ewwel net nixtieq illi nindirizza s-sustanza ekonomika tal-mistoqsija tiegħek imbagħad ngħaddi għal parti iktar istituzzjonali, iktar politika ta' mistoqsija tijak. Mem lebda trade-off bejn l osterità u tkabbir. l osterità u toħloq eh, kontrazzjoni fuq periodu qasir ta' żmien. l osterità toħloq din il- kontrazzjoni kif għattilkom din il-contraction, pero um, nistaw nevitawa din rridu nsaqsu l-nfusna, situazzjoni ta' qabel kienet sostenibli jista' jkun ma jkunx hemm ma kienx hemm għażla qabel, ġifiri aħna rridu naraw eżattament x'nistgħu nagħmlu fil-verità sabiex niġġieldu l-fatt illi aħna rridu nkomplu nġudu kontra din il-contraction, embosta t-weġibiet, l-ewel net, jekk il-situazzjoni budġetarja ta' pajis miġ sostenibli, aħna nistaw naraw il-contractions li ġejjin mid-dejn sovran li jgħat dejjem jizdiet, ġifiri l-ewel rispons l-ewwel azzjoni tittoħroġ mill-gvernijiet nazzjonali u dak huwa proprju dak li qed jagħmlu ħafna gvernijiet nazzjonali. U allura naħseb li mexjin fid-direzzjoni tajba u fil-fatt jiena nixtieq ukoll nilqa' ċertu żviluppi li rajna f'ċertu pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Tistgħu taraw ukoll li għanna dan l-effett ta' konfidenza u fiduċa li jibda jaħdem minħabba li kunem sbi oħra u pajizi oħrajn illi kollom maħom bistriħ minħabba daw l-izviluppi iżda rajna sissa illi dan mhuwiex biżżejjed hemm żewġ elementi oħra illi jridu ikunu preżenti. L-ewwel nett aħna qegħdin ngħidu li l-austerità fuq il-livell ta' pajjiż wieħed biss ma jistax iwassal għal riżultati li aħna nixtiequ. Aħna nixtiequ li jkollna iktar koerenza f'dak li għandu x'jaqsam it-tmexxija ekonomika u laqda ekonomika u dak li definixxejt bħala l-Fiscal Compact, il-Compact fiskali. U jiena hekk nixtieq ngħid li jekk aħna nixtiequ l-ċittadini tagħna jerġgħu jafdawna, jrid ikun hemm iktar fiduċja fiż-żona euro kemm bejn il-pajjiżi nfushom u anke bejn iċ-ċittadini u l-gvernijiet tagħhom. U sabiex aħna jkollna dan irridu nistabilixxu kompakt fiskali illi jiena dak iż-żmien kont irreferejt għalih biss f'dak li għandu x'jaqsam kwistjonijiet budġetarji din hija parti mis-six pack illi aħna fil-fatt edna illi dan jista' ikun ukoll parti mill-leġislazzjoni. Iżda jiena ma nistax ngħid illi ma naqbilx miegħek, kanzi naqbel ħafna u għandna din il-parti makroekonomika li ma nistawx ninsew, ma nistawx neskluduwa. Hemm bżonn ninsibu mod ta' kif nistgħu ninterpretawha permezz ta' leġislazzjoni primarja u ma naħsibx illi din hija daqshekk eh, faċli, naħseb illi aħna ilna nejdu illi din nipruvaw nsibu l-istess tip ta' kontroll ta' riformi strutturali fuq il-livell ta' makroekonomija kif għanna fuq il-livell budġetarju. Jina dan il-punt ili nisħaq fuq ġifiri naqbel ħafna miegħek. Però aħna naħsbu illi jekk aħna jkollna dawn iż-żewġ elementi preżenti wieħed irid verament jiddaħħal u jimplementa il-riformi strutturali li jistaw jisaxħu tkabbiru l-ħolqin ta' opportunitajiet ta' xogħol ġodda. U jekk inti fil-fatt tistabbilixi sistema kif id-diskrivejt ftit ilu, skurri li pajjiżi nistgħu ngħinuhom u nistgħu ngħinu lil dawn il-pajjiżi sabiex jimplementaw dawn ir-riformi li ħafna drabi jkunu diffiċli ħafna li nimplementawhom il-perspettiva politika. Nirringrazzjak. Grazzi ħafna, Iva, diġa. Di minuta u nofs tard, forsi hemm xi ħadd li Inti tixtieq titkellem fuq l-istituzzjonijiet, eh, ġifieri fuq il tiġa li konna demokrazija fl-istituzzjonijiet, iva naturalment, mhux ħanejt li jiena kontra, ovvja li hemm bżonn iktar demokrazija fl-istituzzjonijiet. Issa fissam li sjarna dak kjoġbok. Iva, sur Draghi, il ġmali għaddit François Hollande li għal kandidat franċiż għal eh, presidenza franċiża għal li jekku jkun il-lent ixtieq li jisħaq iktar ma li sibisa biex jixtru iktar government bonds. Ħalli bekk u għal li ma jixtieqx iżda illi jara li kunem effetti ta' revenge u u kif taf pubblika ktieb li għandu l-isem ta' il-ħolma Franċiża. U għazjajt jgħid illi inti tkun tista eh, tipprovdi flus sabiex u jkun jista' jkompli joħlom. Wasalna fil-miliet. Suppost ġej Christmas Father, aħna rridu naraw illi qegħdin naraw illi ħafna nies jixtuqu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 Jiena nixtieq ngħid li trattat fil-fatt jispeċifika eżattament x'inhuwa x'inhi l-pożizzjoni tagħna, ġifiri nistabilixxu u niżguraw l istabilta tal-prezzijiet fi żmien medju fil-perjodu medju ta' żmien. Aħna nistgħu naraw li fil-fatt aħna nixtiequ illi nieħdu azzjoni fit-trattat fil dak li permettilna trattatu jekk aħna nġibu ruħna b'xi mod ieħor żgur li jista' jmur kontra trattatu jista' jaffettwa b'mod negattiv il-kredibilità tal-istituzzjonijiet tagħna. U jiena naħseb li propju dak huwa dak li aħna rridu nżommu f'moħħna ġifieri li jekk aħna ħanitilfu l-kredibilità u speċjalment li jekk il-bank tagħna jitlef il-kredibilità ma naħsibx li ħajkun daqshekk tajjeb għall fiduċja tal- Eh, fis-swieq tagħna kalla kella fid-disjen ta' żona euro żven jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Ivan kaħna nixtiequ nilqawk minħata l-Partit tal-Ħodor Sur Draghi. Jiena kuntent minħabba li aħna stabilixxejna illi għalmenu għawek fil-Kumitat ma tantx ikun mitkellem Ġermaniż u għalhekk qed nħu li inti għalmenu provajt. It-tieni punt li jiena nixtieq nagħmel huwa li jekk kif aħna nistgħu niġġudikaw il-fatt illi fl-istess ħin aħna f'ċertu pajjiżi importanti taż żona euro għandhom ifadlu. Mbagħad fl-istess ħin minħabba l-kondizjoniet makroekonomiċi aħna rridu namlu ukoll ċertu investimenti. Aħna kif nistgħu ninterpretaw dan kollu mill-perspettiva makroekonomika. Is-sitwazzjoni makroekonomika tista' tmur iktar allar minħabba dawn il-miżuri li aħna nistgħu nimplementaw u x'inhu ħsieb tal-Bank Ċentrali Ewropew. U wara l-aħħar kunsill laqgħa tal-Kunsill eh, Ewropew, is-Sur Sarkozy qal li l-Bank Ċentrali Ewropew Eh, ħajjati perċentwal ta' wieħed fil-mija għal banek iżda eh, f'dak għandu x'jaqsam il-government bonds għandu ikollu dejn ta' 6 sa 7 fil-mija. Inti x'taħseb allura fuq eh, dan l-istrument ta' liċenzja bankarja għall ifsf u x'taħseb dwar dan l-istrument jekk dan jistax jimla dan il-vakum ta' ġustizzja f'dak li għandu x'jaqsam il-government bonds. Jina nixtieq inni ngħidlek illi qed nistenna bil-ħerqa it-tweġiba tiegħek, Sur drag. Grazzi Iva, kif qedtilkom iktar kmini, m'għandix dubju illi l-osterità ħatwassal għal short-term contraction għal ċertu restrizzjonijiet fil-perjodu qasir ta' żmien. Aħna dak li għan nixtieq huwa li dawn ir-restrizzjonijiet idumu biss għal perjodu qasir u aħna fil-fatt nixtiequ li nattivaw il-kanali kollha li jistgħu jippermettu li jkun hemm iktar fiduċja fis-swieq tagħna illi l il um, il-prezz tal-kreditu jonqos u illi ikonna iktar tkabbir u iktar postijiet ta' xogħol ġodda, iktar opportunitajiet għal ċittadini tagħna. Sabiex aħna nagħmlu dan kollu hemm bżonn nikkontrollaw il-budget tagħna, hemm bżonn li jkollna miżuri ta' austerità, iżda dawn mhumiex biżejjed. Hemm bżonn li jkollok ukoll dissin ġenerali ta' dan il-compact fiskali li jista' jserraħ ras il-ċittadini tagħna fl-Ewropa u anka l-iswieq Ewropej. Aħna nixtiequ li jkollna riformi strutturali. Jekk tħarsu lejn l-aħħar ħames snin, għaxar snin skużawni, tistgħu taraw li kien hemm pajjiżi li fihom kien hemm rati ta' interess li kienu baxxi ħafna viċini zero illi ma kibrux rati ta' interess nizlu u olew iżda huma ma kibrux ġifiri fuq livell ekonomiku. Ġifiri għal daw il-pajjiżi mhijiex kwistjoni biss ta' rati tal-interess l-ewwel qabel kollox. Rati ta' interess tista' taffetwa iżda huma iblokjaw il-ħarsin tal-interessi, ta il-ħarsin tal-privileġġi, minħabba li mhux biżejjed kompetizzjoni, minħabba li għandhom sfiq tax-xogħol li ma jaħdmux tajjeb, minħabba li għandhom sfiq tax-xogħol ukoll li jippenalizzaw ħafna drabi li żgħażagħ. Ġifieri għalhekk dawn il-pajjiżi ma jikbrux u għalhekk intom tistgħu taraw li f'dawn il-pajjiżi fil-fatt GDP għal kull persuna minnaw u 10 snin oħra, żgur ħad tkun inqas minn 10 snin qabel. iż fil-fatt qegħdin jaqalaw inqas minn dak li kien jaqalaw xi 10 snin ilu. U għal dawn il-pajjiżi tweġiba tajba hija illi għanna nimplementaw ir-riformi strutturali. U f'dak li għandu xaqsam il il-politika monetarja ħana nafu li din il-politika ma tistax issolvi il-problemi kollha, però aħna din namlu dak kollu li nistgħu ħalli nevitaw li kollna credit crunch illi tista toriġina u tkun rizultat ta' nuqqas ta' fondi. Aħna madana kollu kellna noqogħdu attenti ħafna f'dan il-kuntest minħabba li hemm bosta raġunijiet oħrajn li jistgħu waslu għal credit crunch. Għana din indirizzaw il-kwistjoni tal-fondi li għalija hija l-iktar kwistjoni urġenti u jiena naħseb illi bil-miżuri li aħna kellna żgur illi din tista' tgħin. U l-aħħar ħaġa aħna nistgħu naraw li għandna tielet pilastru ta' din il-kostruzzjoni għandna l-politika nazzjonali, għandna politika fuq livell Ewropew u tal-livell tal-Ewro, u mbagħad għandna bżonn ta' firewall illi ikun firewall illi ikollu miżuri bizzejiet, li jkollu mezzi bizzejiet, li ikun ta' daqs xira illi jista' jġilet kontra in-nuqqas ta' stabilta fil- fis-swieq ta' sovereign bonds U aħna nafu illi fil-fat is-summit għamel bosta affarijiet f'dan il-kuntest. L-ewwel net fkonferma li jessem ħajtħol fis-seħ qabel id-dati li kienu miftema. Ikkonfermaw id-daqs tal-FSF. Iżda għalu kol li FSF hemm bżonn li jkun analizzat bliktar mod xira għal darboħra f'Marzu ġifieri minnaw tliet xhur oħra. Eliminaw ukoll ir-referenza għal PSI fl-ISM u taw daqsxejn ta' garanziju wkoll lis-swieq f'dak li għandu x'jaqsam is-solvenza tas-swieq. U ħabru kol illi huma ħajselfu l imf ammont ta' flus bluzu tal-rizorsi tal-kontijiet li hemm palissa waħna nafu illi palissa l-analiżi ġenerali ta' dal-pakket miex daqshekk negattiva. Mistoqsija tiegħi kienet x'taħseb inti fuq l-istrument bankarju? All the answer there. irrid stanejt li aħna nistgħu naħdmu biss f'ħedavita u nevadu trattat ma naħsibx li jkunu jaqblu ma dan kollu. Allura kif diġà tilkom qabel li sibi tħares il-stabilità finanzjarja u tħoss għalija Pero dan ix-xogħol irid isir mingħajr ma nimminaw mingħajr ma fuq il-kredibilità tal-istituzzjoni. Grazzi. Um, Niklas, xintis. Nikolas, jek joġbok. Grazzi tassil, Signor President. Sur Draghi, kif inti taf, fit deċiżjoni li tieħdet fis-26 ta' Ottubru, aħna ser ikollna 50% ta' dejn pubbliku hemmhekk. U hemmhekk tieħda deċiżjoni li settur privat jista' jieħu sem f'dan il-qattuħ. Għaliex dan jeħtiex dan il-proċess li tjintem sa jannar tal-2012 sabiex aħna kun nistgħu nattivaw il-ftejm għal konvenzjoni li t-tihdet fiħdan lajnuna lej il-Greċja. Il-Grip il-gvern Grek u il-qtuħ ta' dan l-ammont ta' flus ittieħdu bħala self minnaħa tal-IFSF. Pero l-IFSF e tinsta f'pożizzjoni perikoluża bħalissa speċjalment minħabba involuta ma' pajjiżi oħra li qed jużaw is-sistema u jeħtieġu garanziji. Allura f'dak il-każ min ħa jaċċetta tali tuħ b'dawn ta' dawn il-kondizzjonijiet meta daw il-garanzi ma daqshekk dibjużi. Inti tista' tiġbor nisma' dwar u titkellem dwar xi tip ta' skeda rigward dan il-qtuħ. Fil-fatt, sinċerament, jina ma nistax nikkommenta ħafna dwar dan minħabba li negozjati tal-PSI għaddejjin bħalissa stess. Dawn in-negozjati bħalissa edin għaddejjin bejn il-gvern Grek u l-Banek. Pero nista' ngħidilkom li f'dak li għandu xi qasam mal FSF dan huwa lest li huwa azzjoni. U għalhekk il-fatt li l-ECB bħalissa qiegħda tuża u tpoġġi dispożizzjoni tal fsf l-infrastruttura tagħha u anki l-arfin Dan sa ċertu punt irid jassikura li meta jasal iż-żmien li FSF tkun tista' tagħti ir-riżorsi disponibbli. Grazzi. Thank you very much. Grazzi tassew. L-Onorevoli Marta Andresen. Grazzi tasse, signora President, grazzi tasse Sur Draghi tal-li inti spiegajt is-sitwazzjoni l-lum. F'Berlin il-ġimgħa li għaddiet għat li il-pajizi rridu jisalvaw li l-om infusom li ma jistawx jistennew li kollom salvatur estern. Dan ta' bilħa dak li ju dini il-fema tal-partiti għal-partiti indipendenti li il-pajizi rridu jajnun nruħom. Pero minħabba l-fat li Renju Unit tikkontrolla l-munita tagħha u għanda l-Bank Ċentrali tagħha għanda l-abilità biex determina il-politika monetari tagħha dan din il-libertà mhux il-każ peru għall-bqija tal-pajjiżi fl eurozon Inti qed titlob qed titkellem fuq pajjiżi li għandhom qatt kbir biex isalvaw lilhom infushom u fl-istess waqt mintix qed toffri flus. Inti qed tajt il-pajjiżi li l austorita huwa l-mod kif wieħed joħroġ mill-kriżi. Aħna għandna però bżonn alternattiva biex wieħed forsi iħalli iż-żona l-ewra jizvalutaw l-euro tagħhom, il-munita tagħhom u anki iġelu n-nies immorru lura għax-xogħol. Grazzi. Well, I think uh, I see again a reference to my Hawnhekk hawn uh, referenza għal Financial Times Day l-intervista li kelli mal-Gazzetta. Kif diġettilkom qabel memx trade-off bejn it-kabbir u l-austerità. Jekk wieħed inaqqas il-budget, jew jaqta l-budget, jew jolli aktar taxxa u xej aktar, inti tista' tkun perswas li mhux biss ħajkollok tnaqqis jew contraction imma reċessjoni fuq il-medda qasira ta' żmien. Pero jekk inti tagħmel riformi strutturali meħtieġa, jekk dak li qed tagħmel fuq livell nazzjonali jkun supplementat minn progress fuq livell Ewropew, u wkoll kif qed tinti, ġda mhux minnu li aħna politika ta, il-politika monetarja tagħna saret restrittiva, anzi bil-kontra. Anzi akkomodat u anki l-miżuri li ittieħdu fil-Kunsill fit-8 ta' Diċembru ser juru il-qlubija u l-kuraġġ tagħhom u dan ħajibda minn għada. Però fuq kollox, anki minn ma nistennew sada li rata ta' interess qed jiżdied il twessiħ tal-kollaterali. Eh, dawn diġa qegħdin hemmhekk fis-seħħ. Allura jiena naħseb li minnaħa l-oħra ma nistgħux ninsew il-fatt li rridu naħdmu fih dan it-trattat U fiħdan daw il-limiti aħna provdejna politika monetarja strument bid-deċiżjoni li aħna ħadna u dawn l-istrumenti jistgħu jgħinu liż-żona euro, però mod partikolari dawk il-pajjiżi li huma qegħdin f'sitwazzjoni li inti diskrivejt aktar kmieni. Grazzi. Thank you. you... Grazzi tassew, Josef. Grazzi tassew, Signora President l-Onorevoli Garcia Margajo. Grazzi tassew il-ċeni f'Casablanca, s-Sinjura Ingrid Bergman qalet li dejjem ħajkun hemm Pariġi, però issa aħna qegħdin niprofaw nistabilixxaw nistabilixxu l laboraġija dan id-dejn kollu għax inkella l-kriżi finanzjarja ser twassalna r-reċessjoni u aħna għalhekk ikollna nieqfu Eh, nitrattaw il pazzjent għax il-pazjent ħajkun miet. Il-Bank Ċentrali Ewropew hija temm, però ħadd ma jaf kif l-affarijiet ser jiżvolġu. Għaliex xejn sissa ma ħadem, m'għandniex li jekkux il-fondi jekkux ħajaħdmu u id-deterrent għadna rridu naraw. Il-bank qed jixtri d-dejn Mannix għalfejn għodu nitkelmu jekk danu xtajja jew le, pero kem jista il-bank jixtri dejn? Mix kwistjoni jekk ux ħajixtri jew le, ma kem jishtri dejn? Dik il-kwistjoni kollha. Let me say something that I... Metti li najt xi ħaġa li jina maċ sissa. Għalfejn aħna tajna daqshekk attenzjoni lil bank fid-deċiżjoni li ttieħdu il-banek jirrappreżentaw kważi 80% tas-self li zona euro. U għalhekk, b'differenza mill-Istati Uniti u r-Renju Unit, fejn l-aċċess għal l-industrija issir normalment mill-banek kapitali, aktar mill l-banking channel, għallora dan huwa kruċjali għal proċess ta' kreditu. Ġri l-banking channel huwa importanti ħafna. Ikkolli ngħid ukoll permettu li ngħid Meta ħna nħarsu lej il-banek, intom taraw li l-banek zar u l-banek ta' daqs medju u ma dawk li jixtu l-attenzjoni u s-self tagħhom lill-SMEs, il-kumpaniji żaru medji. U biex wieħed ikollu l-possibilità li jajni sistema bankarja permess ta' finanzjament. Wa dan huwa importanti wkoll biex wieħed jgħin l banek żgħar u medji li huma partikolarment affettwati u allura l-intraprizi żgħar u medji wkoll qed jiġu mill-quta u dawn ma tip ta' miżuri li aħna ħadna. Mistoqsija li misqi, immaġinaw li aħna nexxielna. Mbagħad il-kwistjoni idi x'ser jagħmlu l-banek dawn il-flus. Kif għattilkom ħafna drabi, l-ewwel an u li najnu il- il-proċess ta' dawn i negozji zaru medji u negozji tal-familja. Għaliex wara kollox aħna rridu naħdmu sabiex nevitaw li kunem dufija aktar kbira fit kabbir mill dak li ġarajna. Pero, ovvjament, il-bank jistaw ħafna affarijiet għax jistaw jixtru il-bonds lura il-banek li jkunu ħarġu stess, jew inkella jixtru common bonds. Aħna ma nafux però. L-importanti u li l-banek jiddeċidu indipendentament għal dak li hu l-aħjar tagħhom. Tista' jkun hemm taħlita ta' investiment, self. Jiddependi mill-mudell ta' negozju tagħhom, profitti tagħhom, l-istrateġiji, eċetera, eċetera. Allura ħna ma nafux, dik it-tweġiba, ma nistgħux ngħidu kemm ser jixtru common bonds jew Pero l-mistoqsija hija kemm il- ħajixtri bonds li sibi. Li sibi, s-sur Draghi jgħid li mhux ħajixtri bonds li sibi għandu SMPs. Inti konta tissaqsi dwar l-SMP, is-Second Market Purchases, mela, is-Second Market Purchases kienu qegħdin hemmhekk blan li jirranġaw il-monitoring transition channels u edha hemm pala strument temporanju mi xi ħaġa infinita u din ser tkun hemm. Hemm limitu? Le, m'hemmx limitu. Pero inti qed issaqsi li m'hemmx limitu, però jekk aħna inti taħseb li dan huwa xi ħaġa ħaġa illimitata? Le. Pero jena għat li din minn xi ħaġa la bla limitu jew infinita. Skużani, Sur Margaju, majna fixkilt fil-mistoqsijiet jekk ma fimtekx sew. Issa l-President, tagħti il-kelma l-Onorevoli Antolin. Grazzi ta' semina u kol nishti nsellem l-Sur Draghi Ippermetti li nifraħlu, nifraħlu kuna u għorju għal-miliet. Aħna smajna li il-Bank Ċentrali Ewropew jista' jitqies bħala tip ta' bank ħażin għaliex ir-riski fil-bilanċi li hemm huma iktar taħt dawk tal-Bank Federali tal-Istati Uniti jew il-Bank tal-Ingilterra. Tista' tikkonferma dan? Inti qed tipprovdi finanzjament lil banek qegħdin tagħtu flus dan għaliex minħabba l-fatt li iswieq qegħdin jaħdmu b'mod raġonevoli l-aġenziji ta' kreditu wkoll qed iħarsu lejn il-pajjiżi tal-euro ta' żona euro u lej pajjiżi li qegħdin f'pożizzjoni aktar stabbli jew ġew magħrufa għal ammont ta' żmien Tista' tikkonferma li dan din l-informazzjoni mbagħad il-politika monetarja jew il-problema marbuta mal-politika tal-monetarja eh, l żminijiet tajbin huma tajbin għal pajjiżi ċentrali, però m'hemmx pajjiżi li għandhom rati aktar baxxi. Mbagħad hemm pajjiżi oħra li suppost qegħdin f'pożizzjoni stabbli m'għandhom interessi rati ta' interess aktar għolja. Allora tista' tajtina daqsxejn aktar dwar din il-politika monetarja li tista' tkun antiċiklika. Iva, grazzi tassew, grazzi tal-li awgurajt li il-militit tajjeb jina ħana awguralkom u kol, pero issa permettu li nirwiġa pil-mistoqsija. It-tweġiba għal politika monetarja u deċizjoni li ħadna il-ġimma li għaddiet, kella lan li tindirizza il-pressjonijiet ta' finanzjament u s-sistema bankarja ta' dawn eh, ta' din iż-żona euro, il-pajjiżi kollha din jesperjenzaw eh, diffikultajiet. Mela biex intikom idea ta' din il-pressjoni, għandna madwar 230 miljun euro bonds li qegħdin jiġu użati biss fl-ewwel kwarta sena li ġejja. Għandna wkoll madwar 250-300 u qed jista' jkejjilhom ta' government bonds li deħlin fisseħ ukoll fl-istess żmien. Umbat, barra minnek għanna madwar 200 u iktar biljun euro ta' CLOs, Collateralized Obligations, li ħajħorġu li ħajinxtraw mill-industrija, anzi ħajħorġu mill-industrija fl-ewwel kwarta tas-sena. U għallura il l-impressjoni li s-swieq tal-bond se jkun din jesperjenzaw huwa sinifikattiv, jew nistgħu ngħidu anke qatt ma rajna bħalu dan. Mela, x'inhu lantana hawnhekk? Hawnhekk Però l-banek nafu għandhom problemi oħra minħabba nuqqas ta' kapital kien hemm ukoll eżerċizzju riċenti tal-EBA li rax kienu l-ħtiġijiet tal-banek. U dak li jkunu jixtiequ forsi jagħmlu l-banek biex jħolqu aktar flus u li faċli wieħed joħloq kapital fi swieq b'daw it-tip ta' prezzijiet. Allura wieħed jgħid nista' nbih ftit qassi, però fil-prinċipju wieħed jista', però ir-riskju li wieħed ikollu tip ta' fire sales, ġifiri bejħ li jkun verament baxx u jikkawża mbagħad aktar djufijiet tal-prezzijiet. Umbat l-aktar alternattiva kera u li il-banek inaqqas is-self. Issa, fuq daw il-pressjoniet kollha li ġej mill-kapitali kollok pressjoniet ukoll li ġej mill-finanzjament. Issa l-miżurijiet li ħadna ħadna il-ġimgħa li għaddiet fit-8 ta' Deċembru u iwieġbu għattini punt li semmejt. Ġifri aħna rridu nissikuraw li il-finanzjament minħa tal-banek tkun problema li tiġi indirizzata. Hemm ukoll element ieħor li wieħed jiftakar diffikultà ta' dan il- ta' dak kollu li qed naraw bħalissa hija li il-fatt li wieħed qed jipprova jevita r-riskju għax wieħed ma jafdax. Sak ma jimx fiduċja u wieħed ma jsellifx. Il-banek ma jselfux l banek u l-banek ma jselfux li ċittadini u l-qas lill industrija Parti minn din l-evitazzjoni, l-wieħed jevita r-riskju. U minħabba raġuni li forsi banek ikunu naqsim minn finanzjament għax wieħed jinkwitaw kol mill-likwidità sa dan kollu jista' jwassal għal tħassi dwar solvency sal-miżuri li aħna ħadna f-8 Deċembru jindirizzaw ukoll dan l-aspett tas sistema bankarja. Allura, din hija raġuni prinċipali, issa aħna nittamaw li b'dan il-mod aħna nkunu qegħdin nevitaw Eh, kriżi kbira. Kien hawn mistoqsijiet oħra? Le, mela nirringrazzjakom. Però iva naħseb li kien hemm parti oħra l-mistoqsija tiegħek, jgħid is-Sur Draghi. Il-mistoqsija hija kux il-banek qegħdin jagħmlu evalwazzjoni tajba għal dak li għal dak li hu riskju. Diffiċli biex wieħed jgħid ma nisax nwiġbek iva jew le, pero nixtieq ngħidlek li l-istorja tal l-avvenimenti reċenti eh, għal ħafna snin l-rati ta' interess ta' swieq ma kinux qegħdin jirriflettu id-differenza bejn il-pajjiżi. Għana kellna meta aħna ħloqna l-euro kena pajjiżi kondizjoni inizjali differenti ħafna. Kien hemm pajjiżi bdejn kbir u l-pajjiżi oħra bdejn żgħir. kienna pajjiżi tkabbir kbir u ka pajjiżi oħra bla kabbir. Anki l-politika kienet differenti, f'ċertu pajjiżi l-politika kienet bi wieħed u ieħor zamma ta' zbilanċi fil-budget, kompetittività u anki t-tisjeħ ta' produttività. Pero f'każijiet oħra l-budgets tilfu rasum. U għalhekk issa ma nistawx nevalwaw il-differenzi ta' riskju, allura huma naqsu it-tipi differenti ta' riski li kienu qed jeżistu. Issa kellna il crisis ta' Lehman Brothers, un bat kellna l-kriżi tal-2010, u dan biddel kollox il-perspettiva tas suq tal-investituri. Huma donnom dak il-żmien femu din is-sottovalutazzjoni ta' riskju f'pajjiż differenti u għalhekk issa qegħdin verament eh, iżiduh ir-riskju. Dan huwa argument li jiena kemm il-darba tkellimt fuqu, il-prezzijiet tal-government bonds huma mafusa għandhom kondizjonijiet ta' pressjoni, mhux ħajkunu l-prezzijiet li aħna kieku naraw normalment. Madanakollu kollu aħna mhux ħanerġa'w immorru lura għal kondizjoniet li kellna qabel aħna għaddattajna ruħu ruħna għal spreads għax dawn jirriflettu riskju u fuq kollox is-suq u kif jaħdem is-suq f'rigward l-spreads huwa b'saħħtu meta nqisu l-fatt li dawn qegħdin jibatu messaġġ lil dawk li jagħmlu l-politika u anki l-Ewropej li huma jridu iħaffu il-progress. U nirringrazzjakom. Very much uh, now. Grazzi tassew. Issa nix nitlob il-kollegi biex jizommu ma jamlu bis mistoqsija waħda li xinkella l-kollegi spiċċaw ma jkollom ċans jitkellmu. Is-sur Baleselis, grazzi tassew. Inti għodet titkellem fuq il-government bonds għal ċertu stati membri. Kif għattilkom fil-plenari nappoġġja eh, din il-proposta u naħseb li l-ICB salva l-euro minn żmien verament ta' pressjoni. Però mbatem elementi oħra l-fondi strutturali. Jina ġej minn Barcelona Sur Draghi f'Katalonja il-gvern liberali tkellem fuq riforma u programmi ta' ġustament li huma rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea il-gvern naqqas 10% tan-nefqa tiegħu u s-sena li ġejja ser jaqta aktar ħajaqta 5% oħra biex nilħu lan ta' budget regolari. Madana kollu il-gvern ta' Katalan illum qed sofri minn problemi ta' likwidità. Il-gvern Spanjol qed jaqta l-finanzi għal Katalunja għaliex għandu l-monopolju tal-ġabra ta' tassazzjoni fi Spanja, ġifri mistoqsija tiegħi din. Jien nix insassik jekk li sibbi ħax in konsiderazzjoni l-possibilità li il-programmi ta' sigurtà tas swieq jixtri dejn minn ċertu Ewropej eh, reġim, ġifri reġims eh, reformisti. Intom tixtru bonds katalani kiku? Grazzi jena inħoss li L-SMP issa ilu hemm għal ammont ta' żmien. Il-pajjiżi kollha issa jinsabu li qegħdin fid-direzzjoni tajba. Ovvjament eh, pass differenti. Pro il-pajjiżi kollha li kellhom jagħmlu hekk ovvjament ħadu u qegħdin jieħdu jew diġà ħadu eh, impenn biex ovvjament jaslu għal riżultati neċessari. Mela din kienet l-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek. Issa jekk aħna inħarsu u hawnhekk qed nipprova nagħtikom ftit fiduċja f'dan kollu. Perek aħna nħarsu li situazzjoni preżenti ta' pajjiżi u l-impenn li qed jieħdu dak li għandu ma' mal-fatt li jerġgħu jġibu stabilità budġetarja meta qabla ma' sena li għaddiet, naħseb li hemmhekk tieħdu passi sinifikanti. Issa, rigward it-tieni parti tal-mistoqsija tiegħek, inti tiftakar li l-SMP It-tħal blan li nirranġaw it-trasmissjoni tal politika monetarja meta din ġiet imdajfa jew stokolata. L-SMP issa jekk ixtrix bonds minn dak il-pajjiż jew ieħor minħabba l-fatt li hemmhekk hemm nuqqas tal-ekwidità ta' gvern jew ieħor, però jixtru bonds meta li sibi iħoss li il-politika monetarja ma tistax tkun attiva jew ġit ipparalizzata f'dak il-każ iva tittiġi attivata minn ġdid. U dan u l-am prinċipali. U naħseb dak u li ġara sissa u dak kien qed jiġri bħalissa aħna nistgħu niddiskutu wkoll x'qed infissru meta ngħidu attivazzjoni ta' l-politika ta' monetaraġġ Pero ftit kliem il-bond sovrani u s-swiq tal-bond sovrani huwa suq enormi, suq kbir. U għalhekk huwa wieħed mill-aktar ċenis ta' trasmissjoni għal politika ta' monitoraġġ ta' politika monetarja, skużawni. Ġifri jekk ikun hemm pajjiż li jistaġna ruħu il-politika monetarja mbagħad ma tkunx tista' tiġi attivata u għalhekk eh, l-SMP jidħol fis-seħ ma l-ebda għan ieħor. Grazzi tassew, ok? grazzi tassew sur President Draghi u grazzi tal-li qed eh, ikonna mistoqsijiet oħra sa' jina rtin kun kreativa li ħafna mistoqsi diġa saru, ġifiri, skużani jek ħatkun diffiċli din mistoqsija. Rigward il-stabilità monetarja u riformi strutturali, inti u kost għarrejt ħafna drabi l um li l-kabbir u l-benefiċi ta' konsegwenza u ma' komponenti importanti ħafna li staw jgħatu fiduċja fil-zona euro. Tkabbir u aktar faċli għal pajis meta l-monita tkun inqas b'saħħitha u l-rata ta' skambju tal-munita tal-Unjoni Ewropea ma' dik tal-Istati Uniti jew tar-Renju Unit tista' ukoll toffri benefiċċji. Ġifieri meta nqisu il-rata tal-euro li tnaqset Meta nqabluha mad-dollaru, aħna għadna 8% minn minn dun nidejna il-Munita Euro fl-1999, ġifri jista' jkollna bdil. Issa meta nqisu l-għani prinċipali tal-ICB, ġifri l tal-prezz, hija xi ħaġa mixtieqa fl-opinjoni tiegħek li niksbu stabilità fiż-żona euro, però rata ta' skambju aktar baxxa biex ikollna eh, aktar prospetti ta' tkabbir? Grazzi. Um, let me say that Ippermetti li najt li il-Bank Ċentrali Ewropew tipprova jagħmel dmiru. Aħna kena politika monetarja li kienet ta' komoda, kienet appoġġata speċjalment appoġġata mill-ekonomija reali ta' industrija u proprjetà. U għalhekk hija politika monetarja li qatt ma tinsa għandha mandat prinċipali li tassigura l-istabilità tal-prezz u l-medda medja ta' żmien, però tappoġġaw ukoll it-tkabbir u l-ħolqin tax-xogħol. Però aħna ma nistgħux ngħidu li għandna għan ta' rata ta' skambju għaliex dan ma jsegwix jew ma jaqax taħt il-mandat primarju tagħna ġifri li nżommu l-istabilità tal-prezz u l-medda medja ta' żmien. Grazzi. Uh, thank you. I'm... Grazzi. Pascal Kerbok. Lodwa taiba, Signora President, Sosor President. F'numru ta' kozzunijiet indiġat li hawnhekk għandna qudiemna l-kredibilità tal-ECB. Illi mhumiex qed jinxabu żejt stekons, ma nafx il- il-Federal Reserve u l-Bank of England huma mhumiex kredibbli allura tajdu dan inti t-tini mistoqsija dwar Franza. X'aktarx li Franza se titlef ir-rating ta' AAA fil-ġimgħat li ġejjin. X'impatt se jkollu meta jkun hemm dan id-downgrading? Qed nitkellmu fuq Franza biss jew Franza ma' xi stat membru ieħor. Tiet mistoqsija li għandi eh, inti għat ħafna drabi li għanna bżon riformi strutturali sabiex nsaħħu tkabbir. Wieħed mill-pajjiżi fejn ġa saru dar riformi kienu l-Istati Uniti, x'nimmaġina li din it-tip ta' l-istrutturali għandek moħħok u l-GDP per capita tagħhom żdiedet daqs dik tal-żona euro fl-aħħar xar snin, għal daqstant X'loġika twaslek taħseb illi nikkopjaw riforma bħal din u naslu għal tkabbir? Thank you. On, on the first question... Fuq l mistoqsija, kredibilità ta' istituzzjoni pal Bank Ċentrali tiġi mkejla skont il-performance, komunikazzjoni, manka Issa setup istituzzjonali l-Fed għandu mandat e, u stabilità fil-prezz. Definizzjoni ta' stabilità fil-prezz benefika mid definizzjoni tagħna ta' ftit snin ilu ma' wkoll mandat immirat għat kabir u e, noqqas taqat. Għal daqsat mandat tal-Fed huwa differenti minn mandat tagħna. Rebektar ristrezza biex nizguraw stabilta fil prezzijiet fi żmien medju. Bekk vizavi kredibilità, ma affarijiet inkomuni f'ġurisdizzjoni differenti, ma kollox wa speċifiku għas istituzzjonali kif jaħdem il-Bank Ċentrali fl-attivitajiet. Fuq Franza, eh, ma nafxin, ma nafx Franza ix ser titlef l-status ta' AAA tagħha. Ma nixtieqx. Però permettuni li repeti punt li ġo Da tibdil fil-rating mhumiex tant importanti mill-Aġenziji ta' Kreditu. U da qed ngħidu f'San Swisa. La regolaturi, la l-stampa, u laqas ġenerali m'għandhomx jgħatu iskaż dan huwa input ieħor fil-valutazzjoni tagħna. Dan mhux bħal kif kienu l-affarijiet 15-il sen ilu, mhux xi ħaġa traġika di x'aktarx li jekk Franza titlef il-rating tagħha jkun hemm pajjiżi oħrajn ukoll li jaraw il-rating tagħhom jiġi mibdul. Però se jkunu l-konsegwenzi li Franza titlef il-rating fl-FSF, din nistoqsija importanti per eżempju. Hemm ħafna affarijiet li jistgħu jsiru b'konsegwenza ta' dan. U aħna qegħdin naħdmu b'mod attiv billi aħna l-aġenzija tal-aġent tal-FSF qed naħdmu fuq kull xenarju possibbli mhux biss dak ta' Franza. Imma naħseb fl-aħħar mill-aħħar il-punt ċentrali hu illi l-impenn tal konsil Ewropew sabiex idaħħal fis-seħ li jessem eh, dat oħra jiġifieri naċċeleraw l-implementazzjoni tal-ISM u tama illi il-kapitalizzazzjoni mill-ġid tal-ISM jiġi ċelerat ukoll Dan jirrispondi b'għu mod possibbli għal kull tip ta' konsegwenza li toħroġ minn downgrade fl FSF. Impenn ieħor tal Kunsill Ewropew li nivvalutaw riżorsi EFSF e sa marzu 2012 sa tliet xur oħra. Kmini ħafna ġifieri. Naħseb dan l-aqwa risposta dak x'taqsam mekkaniżmu komuni, firewall komuni. Jena ma naċ l-Stati Uniti ma kellix bżon riformi strutturali, nasab li għandhom bżon. Jekk dawn eh, riformi l-introduċu nħarsu lejhom bħala aktar flessibilità fuq suq tax-xogħol, eh, kikun naqbel miegħek il-suq Amerikan huwa flessibbli għall-aħħar għax ħod flessibbli żejjed fil-fatt. Għax wieħed irid tipatti għall ċertezza li tiġi mal flessibilità. Imma jiena naħseb li l-Istati Uniti pal kull pajjiż ieħor għandu bżonn riformi riformi strutturali f'diversi oqsma, però naqafam għax ma nixiex noqgħod ngħid li l-President Obama x'għandu jagħmel. Grazzi ħafna Markus. Grazzi ħafna sur President, nixtieq nilqak hawnhekk u nixtieq nirringrazzjak ħafna wkoll illi provajt tiskellem ftit bil-Ġermaniż. Napprezzaw. Inti semmejt is-suġġett ta' credit rating agencies u jiena naqbel miegħek illi rating agencies ma nistgħux nkunu dipendenti fuqhom iżda fl-istess jina jiena naħseb illi għandna nużaw ċertu kalkolu sabiex naraw eżattament li ma tip ta' valur għandhom il-kreditu tagħna, jiena naħseb illi dan il-1 il-Bank Ċentrali Ewropew xorta waħda ħajibqa' jsellef lill-banek u ħajkun hemm ukoll ċertu dokumenti li ħajserfu ta' garanzija illi huma tattini eh, valur fil-fatt u inti skont li ma kriterji fil-fatt ħatibatu ħatamlu dawn l-offerti lil-banek jekk ratings ma jkunux taqsek tajbin. Ringrazzja. No, I think, I think that's a fair... Naħseb li din kienet mistaqsija tajba ħafna għaliex li s-sibi tuża ratings ta' CRA dan sar fil-passat imma mhux l-uniku input li għandna għandna wkoll metodi interni għandna l-qafas tagħna illi huwa qafas illi japplika s-sistemi kollha tal-Bank Ċentrali Ewropej u hija sistema żviluppata mhux ħażin rridu nagħmlu distinzjoni bejn żewġ tipi ta' twessih ta' deċiżjonijiet kollaterali li ħadna. Issa għal-ECB hemm tip ta' kollateral illi minn AAA issa għacċetta blis kam ikonna ej waħda biss u din hi deċiżjoni waħda u ħankunna qed nużaw il-valutazzjoni tagħna. L-għana tagħna nivvalutaw il-kollateral kollha skont il-prezz tassu u mbagħad naplikaw haircut u l-valutazzjoni li nagħmlu hija waħda prudenzjali ħafna. Prudenti ħafna nsi. Imbagħad hemm differenti illi huwa hija ħaġa ġdida ħaġa importanti fit-tet id-deċiżjonijiet tagħna, ġifieri banek issa se jkunu jistgħu jużaw is-self tagħhom lill-klijenti tagħhom bħala collateral. Dan jitlob kapacita mill-ECB jemman kam mill bani Ċentrali ċent nazzjonali. Għaliex nazzjonali għaliex ħafna għarfin li għandhom il-banek ma għarfin nazjonali Għal daqsad mill-NCBs bil-Bank Ċentrali Ewropej hemm bżonn kapaċità li nivvalutaw kredits li u huma rated mill-aġenziji. hemm ftit Banik Ċentrali Nazzjonali li kellhom implementati kapaċitajiet ta' rating bħal dawn għal żmien twil fil-fatt il-banek tagħhom kienu qegħdin jużaw il-self u għan sistema li tejlom fafna banek ċentrali nazzjonali, pero dis sistema mhix edem u għal daqsan tiridu jaġġornaw l-infrastruttura tagħhom sabiex jakkamodaw l-intrapriżi żaru medji u l-familji u ċittadini tagħhom. Fl-istess ħin kull riskju marbut mal-ftuħ ġdid tal-ħażla kollaterali se jintrefa mill-NCBs Għaldan stan se jkun hemm xi tip ta' inizjattiva fidejn il-Banek Ċentrali Nazzjonali eh, rigward din il-parti ta' tisħiħ tal-kolletturi l-ULCB ser toħroġ b'linji gwida komuni ta' kif isir dan. Għalix ovvjament ma rridux eh, arbitraċ regolatorju għonek u rridu nħarsu il-balance sheet tagħna kif ukoll dik tal-Banek Ċentrali Nazzjonali. Grazie. Thank you. Għani, kħoġbuk. Grazie, Sir President. L-istess kwistjoni minn perspettiva differenti minn Dr. Sir Faber. Enti b'risposta għal mistoqsijiet ta' kollegi oħra għat li rridu nevitaw akkosta kollox credit karanċ eventuali tista tħalli effett fuq it-kabbir. Mistoqsija hi. Kif nistaw nizguraw dan? jekk ma niddefinixxux regoli ċari fuq kif il-flus li qed jiksbu l-banek permezz ta' proġetti finanzjari, speċjalment issa brati ta' interess imnaqsa ta' 1% fuq kif jużaw il-flus u kif nistgħu niżguraw li nevitaw credit crunch. Jekk ma mandat fuq trasferment tal-likwidità, finanzjament tal-SMEs, kif attinti qed isbatu minn nuqqas ta' likwidità. Finalment, Sur President, kif nistgħu niżguraw l-ċittadin Ewropew li fl-Ewropa ma jistax soltament għad ikollok dak li kellek fl-Istati Uniti. Meta ħafna mill-flus li suppost intużaw għal finanzjament mill-ġdid tal-ekonomija entużaw għal kompensi, bonuses, dividends, etc. etc. l punt, inti għat illi tibdi fil-pajizi eh, inqas vantagġati għandhom miġa vitataj. Pero daqet ċaqet isseħ ċertu pajizi bħal Greċi għannu għasta likwidita likwidità hija responsabbli għal riċessjoni li hija aktar serja minn dik mistennija. Grazzi. Yeah, well, the um, first question is actually uh, it's a L-mistoqsija tajba ħafna għanna jkonna regoli. Huwa diffiċli li kollok regoli li għadu l-banek li ma percentaċ għandu jkun investit f'kull negozju li għandhom. Il-banek qabel, probabilment kienu banek man ġesti tajjeb ħafna. Li kienu jafu kemm ħajselfu l-ekonomija reali, kem ser jużaw għal fini ta' finanzjament, kem sinu se jużaw sabiex jixtru bonds tal-gvern. U uh, hawnhekk l-idea hi li bażikament din id-deċiżjoni li ħaddet tal-ECB tpiċċa tnaqqas il-pressjoni minn perspettiva ta' kwantita u tbaxxi l-ispejjeż speċjalment il-parti li iktar importanti ta' il-banek perspettiva fuq medda medja ta' żmien. sigurom li għalmenu għal tliet snin ser ikollhom dal-finanzjament. Ma nix ninsew li l-medja għal bank bonds li sejr joħorġu s-sena li ġeja u ma taċi tlet snin. U li nanti u eh, l bonds għal banek, jisir għal bonds in għal xurilu. Il-banek, ħafna mill-banek, ma jistawx joħorġu strumenti ta' bonds mhux siguri dan ilu kasar ħafna xhur. Il-pressjonijiet li qed jesperjenzaw mhix ħaġa ġdida u jkun diffiċli tistaboli regoli għal banek differenti f'pajjiżi differenti u bekk ikollok bżonn setta regoli komplessi fil-prezent, il-priorità trid tingħata sabiex nagħmlu dak kull li nistgħu sabiex niżguraw illi ma jkunniex riċessjoni minn pressjoni ta' finanzament minn tightening ta' kreditu. X'tista tagħmel biex tevita dak li qed iseħħ fl-Istati Uniti. Ġew implementati ħafna affarijiet, speċjalment fl-Ewropa fl-aħħar sena u nofs, għandna ħafna attività supervizorja, il-supervizuri nazzjonali ħarġu b'istruzzjonijiet u regolamenti rigward kumpens, kumpens ta' managers, l-ewel kena linja gwida globali mill-FSP illi fuq għaftem u l-mesċeja tal-G20 sentejlu li. Imbat, da kollu wasal fidejlu l-Unjoni Ewropea fuq dan għanna direttiva U kollox ma kollox anka għalfini tal-esperienza li l-kol kedna bil-krizi u dak li ġara fl-Stati Uniti, imma raġuni oħra koll, Il-banek mhux biss m'għandhomx biżiet finanzjament imma anka kapital osom. U ħaġa li ma jridux jagħmlu issa ili jaħlu il-ftit possibiltajt li għandhom sabiex jollu il rejxos ta' kapital tagħhom minħabba kompensi mhux raġonevoli. Għal daqstant is-sitwazzjoni ġenerali nbidlet bil-kbir minn meta kellna l-esperjenza tant arsa tal-Istati Uniti. Niskuża ruħi kellek xi mistoqsi joħru hekk. Iva, l-aħħar pont kien hemm problema ta' likwidità u dan minħabba riċessjoni aktar serja pajizi eh, li kienu ġaf bi problemi pal Greċja. Kif għal daqsnant nistaw nindirizzaw problemi pal dawn f'pajjiżi li għandhom bżonn ħafna likwidità sabiex terġa' tibda il-rota ekonomika ma lajkim jkun. il-deċizant li ħadna l-ħar darba u kol jindirizzaw problemi bħal dawn. Però f'ħafna pajjiżi ħafna mill-likwidità hija assistenza f'każ ta' emerġenza. Ġifieri ħaġa differenti minn dik li deċidejna fuq il-ġimgħa li għaddit. Sofi? Grazzi, Signora President, Sur Draghi, meħba fil-Komitat. Dejjem hemm tendenza l-inħarsu lejn l-austerità u l-inħarsu lejn riformi strutturali minn perspettiva minn temur tagħna għan-nofsinhar jew perspettiva mixxellu kellem il spektrum politiku. Hemm ukoll aspett ġenerazzjonali u ħafna tnikkir marbuta ma' riformi u ma' ġejjin minn ġenerazzjonijiet li ma jridux iċedu privileġġi u jridu l pisijiet fuq ġenerazzjoni aktar zazax mis-soqsija tiegħi hija din. Taħseb li qed isir biżejjed mhux biss mill-pajjiżi li jinsabu fil-periklu manka dawk il-pajjiżi sejrin tajb ta' tramontana pal per eżempju floqsma ta' riformi fil-pensjonijiet qed isir biżejjed biex dawn isiru sostenibbli fi żmien raġonevoli u wkoll fuq pajjiżi l-Olanda inti taħseb illi dejn kollettiv fuq il-mortgages li walola fid-dinja jirrappreżenta xi riskju serju u taħseb li l-politika li tħeġġeġ dejn privat. Jekk dan ma jinbidilx, l-Olanda m'għandix tiġi obbligata tibdilhom grazzi. Now on, on... Mela, dwar l-ewwel kwistjoni, naħseb illi hemm ħafna iktar x'namlu fuq insibu bilanċ ġdid bej l-izbilanċi ġenerazzjonali li għanna. Naħseb li din turi li l-istampa ġenerali fi zona euro hija zbilanċata favur il-ġenerazzjoni ta' anzjani. F'ċertu pajjiżi dan iż-bilanċ huwa ikbar li foħrajn, U dal-pajjiżi issa tieħdu azzjoni għaliex issa għandna pressjoniet mnaħta s swi mill-dinja politika, eċċetra. Tiedu tieħdu l-vattazzjoni serja ħafna għal daqstant nilqaw anka jekk hemm pajjiżi li ma qed dejjem pressjoni jirrikonoxxu l-problema, l-problema ta' sitwazzjoni fejn qed niddiskriminaw kontra ż-żgħażagħ u l-ġenerazzjoni żagħżugħa. Dwar it-tini parti nistqar li m'għandniex risposta fil-preżent. Għaliex hija kwistjoni wis nazzjonali, però nwedek li dan jaqa' taħt li SRB. Hija mistoqsija li sa l-instabilità potenzjali ta' ċertu arranġamenti f'ċertu pajjiżi għal daqstant Nwedek li nirrispondi meta nitkellem fl sarbi Meta appuntu nkun qiegħed eh, fil-pożizzjoni l-oħra tiegħi. Alfredo, ja. Grazie President. Grazie ħafna, President. Nazzjoni tal-Bank Ċentrali fl-aħħar sentejn ħadmet fuq eh, żewġ binarju minnaħa l-ECB imbottat ta' kwist eh, limitat għal xaqsam dejn pubbliku. F'ċert pajzi tal-Ewropa għal Spanja u l-Italja. It-tieni tnaqqsu rati ta' interess. Dawn affarijiet kollha kienu utli u apprezzajnihom bla dubju. Imma kwistjoni ta' kriżi fl-Ewropa li għandna l llum turi li m'għadix biss problema ta' inflazzjoni ma ta' noqqas ta' tkabbir ekonomiku. Il-mistoqsija hija din, Sur Draghi. Liema politika monetarja ulterjuri tista' tiġi żviluppata mill-ECB sabiex il-xejjed ix xejra li fil-prezent billi naqsu ir razzjuzza tal-interess u finanzjament limitat li sistema bankarja sabiex nevitaw blok tal-kredit tal-ekonomija reali, dan ukollu biżejjed fis-situazzjoni prezenti jew qed għaw li nkunu effettivi minħabba l-problema tal-finanzjament mill-ġdid tal-banek. U l-lum fl-intervista li rajt mija kat li stress test waslu minimis. Grazie. Grazzi. Aħna ma narawx il-probabilità ta' inflazzjoni, nismissu, missu, għal-jallu, anzi, il-prezenti għal meta tal-axħar. Kif dejjem najdu, mussa noqogħdu nitlu eh, f'impenji pikrija jew nagħmlu impenji minn qabel. U l-finanzjament tal-ekonomija miżuri li ħadna l-ġemali u huma importanti ħafna. Sinifikativi ħafna li x'jestendu l-likwidità għal tliet snin fejn banek eh, kollom rat ta' interessi li kollom indiċi marbut magħhom bħalissa rata jata' fil-mija. Minn din perspettiva naħseb sar ħafna. Per aħna ħana naraw kif se jiżviluppaw l-affarijiet, kif se niżviluppaw kif se tiżviluppa l-ekonomija fil-ġemat li ġejjin u ma naraw x'namlu. Pero jidir li dak li sar ġa huwa importanti ħafna. Uh, thank you very much, Leonardo. Grazie ħafna, Leonardo. Grazie, signor President. Tassess, President, anki rigward il-kommenti tiegħek fuq l-Aġenzija ta' Kreditu. Nixtieq ukoll però nistaqlek mistoqsija oħra. Jiena jidher li inti qed tagħmel raġunament kritiku, ġifieri tajtek. L-ewwel qabel l-istress tests tal-Autorità Bankarja Ewropea u l-pubblikazzjoni tagħhom, aħna suppost kellna ikollna l-IFSF li kienet taħdem sabiex aħna jkollna impatt pożittiv fuq il-pożizzjoni tal-kapitali għal banjak li iktar huma minn ta' quddiem. Mbagħad suppost kellna jkollna il-rikapitalizzazzjoni tal banjek issa l-affarijiet donhom marru mxew motiħor. Allura barra li osservajna l-fat li din il-kwistjoni teħtieġ koordinazzjoni aħjar mal-sistemi mm, ta' monitoraċ, issa kif ħanamlu? Kif ħanimxu li namlu rikapitalizzazzjoni, nħallu dak lan, u kif ħanimxu għalih? F'dan il-kontest inti taħseb li jista' jkun problema il-talba tal-banek biex ikun jistgħu jagħtu banek flus interbankarji bħal deposit guarantees u depositi ex ante aktar mill-ex post? Grazzi. Ma kredu che come Jiena naħseb li kif inti l-segwenza ma mamxieċ kif suppost. Allura il-proċess ta' rikapitalizzazzjoni tal-banek sar ħafna iktar diffiċli jew aktar diffiċli minn dak li mhux biss meta bassarna u meta ġiddeċiza din l-eżerċizzju għaliex is mbidlet nbidlet ħafna, però anki meta qabbilna jekk ma l-fatt li kieku l-FSF kienx operattiv jew le. Sissa jidher li m'hemmx alternattiva li l-banek iridu jimxu brikapitalizzazzjoni, però hemm mezzi differenti u żminijiet differenti biex wieħed jagħmel hekk ħadd però ma jixtieq ovvjament li l-banek jagħmlu rekapitalizzazzjoni li mbagħad iwasal biex iżid il-capital ratios fil-waqt li inaqsu is-self. Għalhekk li FSF tinsisti li il-banek u rikapitalizzazzjoni tal-banek ma jwasux biex inaqsu s-self imma biex iżidu il-kapital għal eh, tip ta' taxxa stabilita. Ħaġa oħra importanti tal-IFSF u li l-IFSF e ser tagħmel stress test l-IBA li li BA timxi fuq il-kriterji li kienet faslet minn qabel għal-banek allura dan jista' jintlaqa tajb sabiex bekk il-banek kunu jistgħu jimxu għal rikapitalizzazzjoni mingħajr ma ikollhom jirġaw jaddu minn dan it-tip ta' eżerċizzju minn ħames u sitxur oħra. Issa fuq il-font interbankarju hija l-istess mistoqsija għam t-sinjura Indvelt hija xi ħaġa li nasser inwiġibkom bħala kap tal-ECB għaliex bħalissa xorta waħda ma nistax tweġiba ma nafx x'inhi tweġiba nista' ntikom. Uh, thank you very much. Uh, next, Corin. Grazzi ħafna sejn is uh, Corin. Iva, grazza ħafna bħala waħda mir rapporters dwar is-six-pack flimkien ma' Silvi Kular. jiena qed nistenna bil-ħerqa ħalli nara kif dan kollu ħajmx l-qoddim u vera qed nieħdu kost aħna illi l-predeċessur tiegħek, is-sur Trixxek, kien miftuħ ħafna dak li għandu x'jaqsam il-leġislazzjoni dwar il-kostruzzjoni u l-opinjoni tiegħu dwar dan kollu. Dan kien viżibbli wkoll fir-riżultati tas six pack u aħna nixtiequ fil-fatt nitkellmu fuq din il-proposta illi fil-fatt kienet imxandra wkoll fuq il-mezzi tax-xandir. Allura aħna rajna fuq inti tkellimt ukoll fuq eh, il-fatt li six-pack ħajkun fil-liġi primarja li jkun hemm iktar integrazzjoni fiskali u ekonomika u l-mistoqsija tiegħi hija il-proposta kif inni bħalissa tirrifletti fl-opinjoni tiegħek dan il-pass deċisiv li hemm bżonn li nieħdu aħna il-qudiem u jiena nixtentikom tliet eżempji u ngħidilkom għalfejn għandi eh, dubi tijie. ir wol tal-istati membru tal-partit kontrajenti huma elaborati u r-rwol tal-kummissjoni tal u l-wol tal-Parlament Ewropew ma tantx eh, huwa imsemmi Ħaġa oħra hija li programm ta' subija ekonomika huwa kien introdott fil-fatt u fl-istess għana il-programm ta' konverġenza u stabilta u il-programmi ta' riforma nazzjonali li kienu elaborati tajbin fis six pack għasbis jissemmew relazzjon bej dawn it-tlieta miex ċara, miex ċar laqas jekk dawn il-programm ta' sħubija eh, budgetarja u ekonomika jiex parti eh, mill proġett ta' sorveljanza mis sixpack u aħna nafu li hemm bżonn koordinazzjoni bejn l-istati membri u aħna nafu wkoll li fil starriċ annwali ta' tkabbir ma kienx hemm biżejjed progress istess da il-proċedura ta' sorveljanza makroekonomika inklusi semestru Ewropew u fihom Għedin nejdu li memx rwol importanti li huwa msemmi għal-Parlament Ewropew. Dan huwa fil-fatt il-compact fiskali li jintom kontu t-istennu anke f'dak li għandu xieqsam l-integrazzjoni ekonomika. Le, t-weġiba tiegħi għal mistoqsija tiegħek, kien naħseb li dan huwa sempliċement l-ewwel pass. Huwa l-ewwel pass minn ħafna perspettivi u għal-ewwel pass minħabba li għad hemm ħafna triq x'nimxu u aħna nistgħu ntejbu ħafna affarijiet. Nistgħu ntejbu eh, ftit ftit ir-rwol li għandhom l-istituzzjoni differenti, nistgħu aħna ntejbu eh, il-sitwazzjoni Iżda il-fatt li l-parti ekonomika ta' din is-six pack mhijiex riflessa fl-abbozz li għandna bħalissa ma jfissirx illi ħatkun eskluża minn din il-kwistjoni. Kemm għalfejn aħna naħsbu kemm minħabba l-fatt li aħna naħsbu li dan jista' jerġa' joħroġ bħala suġġett. Iżda aħna naħsbu wkoll li jista' jkun hemm impatt separat, ġifieri jekk intom saqsuni x'naħseb li huwa il-compact ideali li hemm mhuwiex compact li għandu nqas taxxi u nkella inqas pejjeż, iżda huwa compact li joħloq iktar kompetittività, iktar opportunitajiet ta' xogħol il-valuri li jistaw jaspiraw il-parti ekonomika tas six pack il-dawn għandhom ikunu rikunu riflessi bissie. Provan xie Grazzi ħafna, Signor President. Sur President, inti qed ukoll illi id-dinja tal-Fed mhijiex l-istess bħal tal-Bank Ċentrali Ewropew, però jiena niftakar dak li kien għal predeċessur tiegħek iktar minn darba illi ma tamix sens illi aħna nsaqsu din il-mistoqsija minħabba li minħabba li għanna mandati differenti il-Banek Ċentrali Ewropej kollha jissegwu l-istess strateġija monetarja hemm xi ħaġa li nbidel fuq eh, da it-tieni mistoqsija tiegħi dwar il-mandat li aħna ħanatu l-rappreżentanti tal-grupp ta' ħidma li ħajibdew jaħdmu għada fil-grupp ta' ħidma sabiex jiġġieldu favur dan il-ftehim. U naturalment l-erf tal-kapijiet tal-istat, tal-kapijiet tal-zona euro, jkunu parteċipi u kol, pero li jider hemm bżon illi naraw illi l-aħjar sabiex iż-żona euro titneħħa minn riċessjoni mis-situazzjoni tinsab fiha, għana nasbu fuq l-istess eh, linji li huwa konsistenti fuq livell legali nixtiequ niddefinixxu x'inhuma ċ-ċirkustanzi eċċezzjonali. Mentri għana nafu illi dawn il-kondizzjonijiet diġà eżistu fit-trattat u ħadd ma xtaq illi involvi da minkejja li kien hemm ħafna nies illi xtaqu illi dawn ikunu involuti u r-riforma strutturali fil-fatt iddaħlet mingħajr l-ebda bidla illi tikkostitwixxi din ir-riforma. Ġifieri jekk aħna nħarsu lej ir-rwol ta' delivery intom tafu illi l-gvern eh, ta' Cameron fil-fatt għana qoddim l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea ma naħsibx li dan huwa l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu nsolvu l-kwistjoni, ma nix qasbis nazzarda insaqsik insaqsik fuq il-proposta illi ħarġet iżda jekk inti tixtieq eh, tgħid xaġa dwar dan tista' tagħmel hekk. Nista' ssik l-ewwel mistoqsin tiegħek. Jean-Claude meta kien bil-qeda flok u dejjem kien jgħidilna li minħabba li għandna mandat differenti aħna nistgħu naraw li l-Banek Ċentrali Ewropewi kollha jisegu eh, l-istess politika monetarja u s-sadek kemm wieġib tinti l wieħed mill kollega li kellek issegwi politika monetarja differenti minħabba li inti għandek mandat u statut differenti, ġifiri nix nkun naf bidel. Well, let me say that uh, <clears throat> Ipermetti li ngħid li aħna dejjem kellna u għatanna strumenti differenti, anka meta l-predeċessur tiegħi aħna eh, kienet jgħid li eh, għandna l-istess eh, strumenti u aħna nafu illi minkejja li l-politika monetarja hija l-istess aħna u ħaddieħor ukoll għandna situazzjoni li tabbat wiċċa ma' sistema finanzjarja illi għada mil-quta għada għandna nirranġawa f'ċertu situazzjonijiet u F'din is-sitwazzjoni ekonomika illi qed terġa' tfakkarna fuq il-fatt li aħna nimponu daqsxejn iktar restrizzjoni tal-kreditu li jista' jwaslu ċertu riskju għal kumpaniji wa tkabbir. It-tieni eh, mistoqsija naħseb illi nista' nwieġeb biva l-tieni mistoqsija tiegħek. Jiena naħseb illi f'dak l-indixaqsam il-qafas għandi il-qafas leġislattiv il-ġdid il ġdid għandu dan ikollu priorità kostituzzjonali tweġiba hija iva, iva naħseb li dinja dan huwa l-kontribut prinċipali u minħabba li aħna nasbu li dan jista' jiżgura kontroll ex ante li mhuwiex suġġett għad diskrezzjoni nazzjonali illi kull leġiżlazzjoni kull tieni jista' jkollha id-definizzjoni tal-politika strutturali fil-fatt juruna biss illi hemm bżonn ta' ħafna iktar xogħol li bekk aħna ma niżguraw li ma jkunx hemm nuqqas ta' konsistenza bejn ix-xogħol illi diġà sar u x-xogħol il-ġdid illi għandna nagħmlu. Jiġifieri naħseb illi dan kollu juri li bżonn li naħdmu iktar ma sibx li referi b'mod eh, dirett a six-pack. Six-pack mhuwiex prodott eh, illi eh, l estajna naħdmu fuq, dan huwa sempliċement l-ewwel pass u dwar il-kwistjoni <laughs> marbuta mar renju Unit jiena naħseb li jekk aħna b'xi mod nistgħu immorru lura sabiex naħdmu flimkien favur l-Ewropa, favur l-Unjoni Ewropea naħseb li dan jista' jkun ħafna ħjar milli aħna nkunu separati. U fl-istess ħin l-istati membri tal-żona euro għandhom problemi speċifiċi kif aħna qegħdin naraw. U allura aħna rridu insibu tweġiba għal din id-diffikulta li aħna nixtiequ li nibqgħu flimkien nimxu l-qoddim flimkien fl-istess ħin narfu illi l-problemi ta' zona euro ma speċifiċi għal membri ta' zona euro u mhuwiex sempliċi aħna dan rajnieh biċ-ċar fid-9 ta' Deċembru. Otma. Uh, Otma kieġbok. Sur President, kien hemm ħafna li saqsewk bosta affarijiet, inti tkellimt fuq il-summit. Intom x'taħsbu li ħajkun il-perċentwali illi ħajdeċidu il-politiċi pala riżultat tas-summit. U t-tini mistoqsija hija minħabba li miżuri li għanna bħalissa dwar distorzjoni tal-kompetittività bejn eh, il-banek jista' jwaslu għal iktar distorzjoni torzjonijiet fihom infushom. Manka dak li għandu x'jaqsam il-Greċja u l-perċentwali nata l-Greċja. Yeah, the um, no, you're right. The EU Iva, għandek raġun fil-fatt is-summit Ewropew ma tantx ingħata daqshekk karfin la mill-swieq u laqas mill-opinjoni pubblika u kien jixaqlu iktar attenzjoni u jiena dak li provajt najt illum aħna naħsbu li dan huwa pass verament iktar importanti minn dak li intqal fil-mezzi tax-xandir ħafna drabi meta jkun hemm dan ir-riżultat, wieħed irid jisaqsi lilu nnifsu x'kienu l-istennijiet u jekk dawn l-istennijiet kienu realistiċi jew le. U jiena naħseb li l-istennijiet tas-summit bħala silver bullet li jista joffri soluzzjoni waħda għal kriżi finanzjarja kienet reali u jiena naħseb illi fil-fatt għandna nqablu dan ir-riżultat mas-summit ta' qabel mal-evoluzzjoni tar-realtà. U jiena naħseb illi Is-summit f'dan il-qasam kien pass il qoddim iżda dwar id-distorzjoni tal-kompetizzjoni bejn il-banek li huma tajbin jew mhux tajbin ma tantx fimti mistoqsija tiegħek. aħna nibżaw illi hemm din biża fuq il-perċentwal ta' wieħed fil-mija u aħna rridu eh, naraw ukoll il-kwistjoni ta' kemm kapital rridu ninvestu f'ħafna każijiet dawk il-banek li fil-fatt kienu fadlu u investew fuq eh, periodu eh, twil ta' zmin fil fattu ma' zvantagġati minħabba banek oħrajn illi ħadu ċertu riski. why, why do you say so? Why do you say that they've been put at this... Għalfej għattejdu dan, għalfej għattejt illi għat jitpoġġew fi zvantaġġ. Ah, naf illi hemm ċertu tħassib u li mhux kulħadd jiet fuq l-istess livell f'dak li xaqsam is-sistema bankarja, iżda hemm numru ta' raġunijiet għalfejn um, dan nistgħu nippruvaw insolvu. Jiena naħseb il-leġislazzjoni li għandna bħalissa u d-direttivi fihom infushom ma jagħmlux diskriminazzjoni bejn il-banek, jiġifieri huma qegħdin jippruvaw joħolqu l-istess livell għal kulħadd iżda aħna rridu nħarsu wkoll għal kif dan kollu huwa implementat mis-Supervizuri Nazzjonali u aħna hawnhekk irridu verament nanalizzaw eżattament ċet jiġri jekk kemx livell wieħed għal kulħadd jew le. Nirringrazzjak. Uh, right, two, two final speakers, there's Danuta Hubner and then Diogo Fer. Fadlinna zewċ eh, kalima dan u tek joġbu. Grazzi ħafna Sharon, jena nix insaqsik sur President fuq il-Crisis Management transkonfinali minħabba li aħna verament taġġilna sabiex nistabilixxu supervizjoni Iżda aħna qegħdin noqogħdu lura milli nistabilixxu il-mekkaniżmu ta' cross-border management mechanism ta' dan il-mekanizmu transkonfinali ta' ġestjoni aħna konna involuti ħafna fil-fazi preleġislattiva u dan huwa tħassib għalik inkwetak li aħna m'għandniex il-qafas istituzzjonali u kiex taħseb li ħajġri. Indeed, uh, I should say Iva, iżda ikolli ngħid li hemm abbozz ta' direttiva għall-istabiliment tal- Cross Border Resolution ta' riżoluzzjoni fuq livell transkonfinali kemm ħafna affarijiet illi saru forsi mhux fuq livell Ewropew iżda fuq livell globali ħalli jkun hemm riżoluzzjoni transkonfinali jiġifieri dak li għandu x'jaqsam l-analiżi tal- resolvability mill-supervizuri nazzjonali dwar illi aħna nixtuq li konna mekanizmi ta' rizoluzzjoni stabiliti illi ikunu ta' żewġ kategoriji differenti. L-ewwel nett illi konna bosta bidliet fil-leġiżlazzjoni li jistgħu jippermettu l-supervizuri jew nkella l daw kollha li qegħdin jieħdu ħsieb is-supervizjoni illi jkunu daqsxejn diskreti u fl-istess sin aħna naħsbu wkoll illi hemm bosta affarijiet illi saru fuq livell globali u hemm ukoll abbozza direttiva fuq livell Ewropew, però jiena naħseb li m'għandniex aħna inqisu il- li din mhijiex kwestjoni daqshekk komplessa u jiena ngħid li hemm ħafna kooperazzjoni bejn supervizuri nazzjonali dwar il-monitoraġġ tas-sitwazzjoni. Jiena nixtieq ngħid li din mhijiex xi ħaġa faċli x'nagħmlu minħabba li meta aħna nitkellmu fuq il-ġestjoni tal-kriżi transkonfinali, aħna rridu nħabtu wiċċna ma' sitwazzjoni fejn għandek liġijiet differenti fuq il-banek U dawn huma stabiliti ħafna fl-istorja leġislattiva u istituzzjonali tal pajjiżi differenti. Għal din raġuni il-falliment tal-banek u il-rizoluzzjoni transkonfinali kella tagħmel dawn liġijiet kollha fuq il-banek konsistenti ma' xirxin b'tali mod li jistgħu jkunu koerenti u jaħdmu tajjeb. Aħna għandna ġurisdizzjoni differenti. Għandna supervizuri differenti, pero dawn mhux neċessarjament ikunu dejjem bit-titlu ta' supervizuri, iżda dawn is-supervizuri differenti ridu jiftemu jiftemu bejnietom dwar x'inija l-lista ta' kredituri illi ħajkunu involuti fl-okkażjoni ta' ta' fallimentu u fuq livell globali aħna rridu niżguraw illi l-istess bank li jista' jfalli li jkun istituzzjoni transkonfinali aħna rridu niżguraw li l-kredituri ta' dan il-bank huma trattati bl-istess mod fi ġurisdizzjonijiet differenti nazzjonali fuq livell globali u dan mhux xogħol faċli. Aħna fl-Unjoni Ewropea qegħdin inħabtu wiċċna ma' kwistjoni ħafna iktar sempliċi, ħafna iktar teoretika minħabba li aħna għandna hawnhekk biċċa xogħol xorta għadajib dwar l-armonizzazzjoni ta' leġislazzjonijiet differenti Eh, fil-ġurisdizzjonijiet differenti tal-pajizi. Grazzi ħafna u fl-aħħar net għandna lil Diego. Grazzi tas-sessja President, President Draghi. Mela permetti li nibda billi nixtlek lejla tajba. Nifraħlek ukoll għal xogħol ġdid li bdejt u għandi mistoqsija diretta x'namillek. meta ikun hemm problemi ta' amministrazzjoni tajba tal-munita ta' kriżi finanzjarja, kif inti tevalwa l-idea tal-Eurobonds? Jew inkella stability bonds bħala il- kif seħilon fil-fatt il-President tal-Kommissjoni, aħna għandna din il-Green Paper fuq l-Stability Bonds. Taħseb li din hija xi ħaġa li tajb li nħarsu li għana fli din hija mistoqsija diffiċli li tista twieġeb fil-qosor, pero kinti inti tista, jekk ma jista' inti naħseb tkun jirna xilek. Is somewhat very brief answer. Eh, Proġiba qasira li il-Eurobonds jistaw jagħmlu sens f'unjoni fiskali, pero kinti ma jkollokx unjoni fiskali, wieħed irid jgħid jagħmel din mistoqsija jkun sistema fattibli fejn pajizi joħorġu b'mod konċis, mod konġunt u ikunu jistaw jgarantixxu lil xulxin mod sħiħ u fl-istess waqt jenfqu mod separat tri jkomplu jonfqu waħedhom mingħajr ma jkun hemm taqsim tqassim, ġifri wieħed irid iżomm prinċipju wieħed dan il-proċess, ġifri aktar ma pajjiżi joħorġu jew jagħtu minn sovranità nazzjonali tagħhom eh, rigward il-pożizzjonijiet fiskali tagħhom u hawnhekk nixtieq nieqaf u nagħmel distinzjoni bejn pożizzjoni fiskali u anki kompożizzjoni. aktar ma pajjiżi jagħtu eh, sovranità tagħhom fuq livell fiskali, ovvjament iktar se jkunu l-benefiċċji dak li għandu xieqsa ma kunċett ta' Eurobonds, mbagħad. Iktar ma ma jatux iktar jqodu lura u jżommu sovranità tagħhom għall raġunijiet politiċi, inqas ħajkunu l-benefiċċji ta' kunċett ta' Eurobonds għaliex jekk inti jkollok pajjiżi separati li jkomplu jonfqu waħedhom u jittaxxaw b'waħedhom, inti ma tistax ikollok garanzija komuni, ovvjament diffiċli ħafna biex wieħed jimmaġina pajjiż li jiggarantixxu l xulxin jew inkella bejn daw iż żewġ sitwazzjonijiet ikollok ħafna proposti differenti, ġifi ta' garanziji parzjali. Ma rridx qed nidħol f'wisq dettall hawnhekk, però qed nipprovantikom l-ispettru ta' ta' possibiltajiet iktar ma jkun hemm pajjiżi aktar ħajkunu parzjali l-proposti u inqas ikunu l-benefiċċji f'dak il-każ. Nasabina u ġibt il-mistoqsija tiegħek, però jiena xtaqt inkompli fuq il-tweġiba li tajt aktar kmieni biex ma nħalli l-ebda dubju li sibi tappoġġa l-pjanijiet tal-Kommissjoni fuq il- rezoluzzjoni bankari transkonfinali, ħana nappoġġaw il pjanijiet tal-Kommissjoni u nappoġġaw ukoll it-toolkit u il-pjanijiet biex ikollna ex ante, ġifri rezoluzzjoni finanzjari ex ante, għaliex jiena mattux dan il klima aktar kmini. Grazzi. Grazzi tassew, aħna temmejna l-ewwel dialogu monetarju miegħek u fil-fatt kienet skambju interessanti ħafna naħer għana li eh, unħarsu bħedġa lejn il-diskussjoni li jmiss. Nirringrazzjak u ma naħsibx li għaw punti oħra fuq l-agenda u narawkom għada fil-ħodu. Nirringrazzjawk.